Thank you. And now we start the first Grazzi. Nibdew bl-ewwel round ta' mistoqsijiet, mistoqsijiet. Twal, l-ewwel kelliem, l-Onorevoli Peter Lise. Iva, grazzi. Grazzi, President. Kummissarju nominat. Merħba. Merħba unek dan il-Kumitat. Fil-valuri komuni tal-Unja Ewropea xi ħaġa li diġà semmejna. Għandi xi punti nixtieq nitkellem dwarhom miegħek. L-ewwel nett, l-klonar tal-annimali. Taf li l-Parlament ressa proposti pjuttost mifruxin. Aħna konna ridna tassew niksbu riżultati. Inti kif ħadd tratta l-klonar tal-annimali għal ta' ikel Umbat, it-tini punt, non-kommerċalizzazzjoni tal-ġisem tal-bniedem, għanna leġislazzjoni dwar l-organi, per eżempju, imbat tkellimna dwar iċelluli u tixus kien hemm żviluppi drammatiċi fil-kummerċ ta' ċertu ċelluli. X'tib ta' inizjattivi ħatiħu ħalli tindirizza dawn il-punti, punti li l-Parlament huwa mħasseb dwarhom. Il-Kummissarju. Ħannibda bit-tieni mistoqsija tiegħek. Dwar iċ-ċelluli u il tixus Ħanibbaża ruħi fuq il-karta ta' drittijiet fundamentali. Din li għandi fidejja tgħid biċ-ċar li l-ġisem tal-bniedem l-organi tal-bniedem blebda mod ma jistaw jiġu kummerċjalizzati, ma jistawx ikunu suġġetti għal operazzjonijiet ta' kummerċin nemmen li il-Karta ta' Drittijiet tal-Bniedem tobligana, tobligana ħalli naħsbu dwar kif nistaw insolvu problemi ta' dan it-tip. Issa, f'dak li huwa klonar ta' l-annimali, għal anijiet ta' ikel u prodotti tal-ikel, kolli ngħid li dinja kwistjoni ikkumplikata. komplikata fil-parlament u fost il-pubbliku nisimgħu ħafna femiet. Mid-bniedem mitfema, rridu noqogħdu b'sebajnejn f'dan is-settur. Jiena fid-dal tal-proposti li saru uqot attent, ħan prova nsib kompromess, naf x'inhi l-pożizzjoni tal-Parlament u naf x'inhuma id-diskussjonijiet illi qed jistennewni. Peter, jogħġbok. Grazzi. Dwar non kummerċjalizzazzjoni tal-ġisem tal-bniedem. E, nemmen li jinti għettejt li ħana ġustaw leġizlazzjoni fl-imkien dwar li klonara u nebżin il-kamra għanna femmi differenti imma imma ġoranza ċara ejjew nassumu li din il-maġġoranza tiġi espressa fil-proċedura leġislattiva u tgħid li il-proposta tal-Kummissjoni mhix qed tikseb biżejjed inti bħala Kummissjoni f'dak il-każ tiġġieled ħalli jkun hemm reviżjoni tal-proposta tal-Kummissjoni sabiex il-leġislazzjoni titpoġġa fuq il-kodba tal-istatut u tkun eqreb lej il-pożizzjoni tal-Parlament mill-proposta attwali minn dik ta' bħalissa. Il-pozizjoni tiegħi ċara daqs il-kristall. Jiena onest. Jiena medjatur onest f'dan is-settur. Irrid koordina il-femijiet kollha differenti, irridu nsibu kompromess. Kompromess illi jissodisfa femijiet differenti. Differenti ferm. Jiena lest li nanalizza l-pakketti proposti kollha u nipprova nsib laqwa soluzzjoni possibbli. M'għandix dubju li d-deċiżjoni ħassir fuq bażi kolleġali għaliex aħna bħala ħana ħadmu bħala kolleġġ iridu nres oppożizzjoni li mbagħad tittiġi konfermata mill-kummissjoni. Issa, fissam l-SND naddi l-kelma l-koordinatur Mattias Grote. Grazzi. Sur Andrew Kaitis, inti tkellim dwar aċċess għal kura tas saħħa tajba waħda mill-prioritajiet li ser ikollok inti bħala kummissarju għetenna. Is-saħħa m'għandix tkun xi ħaġa illi Anzi, is-saħħa għandha tkun xi ħaġa li ċ-ċittadini jieħduha bħala ovvja. Kif tista' ittejjeb dan l-aċċess għal kura tas-saħħa? Parti minna trid tkun kura tas-saħħa transkonfinali. u l-implementazzjoni trid tidħol fis-seħ diġanna leġizlazzjoni Jiena ġej minn reġun fuq frontiera imma huwa diffiċli fil-prattika biex l-affarijiet jirrankaw. Għaliex l-implementazzjoni hija dejjem daqshekk diffiċli u inti bħala kummissarju għas-saħħa kif se tagħti daqqatit fl-implementazzjoni x'sa tagħmel f'termini speċifiċi jekk jogħġbok. Hawnhekk għandna kwistjoni kwestjoni. Li biex nsibu tarfa, irridu naraw kif sen arbu l-Europa li ċittadini. Mistoqsija din li għamluwa ħafna ċittadini, ma nistawx nistennew aktar. Id-direttiva ġiet adottata fil-25 ottubru 2013 kella tiġi trasposta fil-liġijiet nazzjonali. Għaddit sena irdu naraw x'ġara u jekk hemm bżonn nistgħu nibdew proċeduri ta' ksur ma nistgħux inkomplu nitnikru hawnhekk. Nista' ngħid ħafna affarijiet, nista' ngħidlek li ċentri nazzjonali ta' konsultazzjoni kellhom jiġu stabiliti, kellhom listi li kellhom meħejju punti ta' kuntatti, kellhom jiġu stabiliti kriterji speċifiċi tarif partikolari kellu jiġi mħejji, kustjoniet marbuta ma' proċeduri ta' rimbors kellhom jiġu solvuti. Il-mistoqsija għandha ħafna tweġibiet, iżda l-ewwel net irridu nibdew. Mistoqsija importanti mess nistgħu nsibu ħafna eżempji relevanti fi Spanja, fil-Litwanja, fl-Irlanda. Mod partikolari persuni li jgħixu f'reġuni transkonfinali. Xi drabi huma ikollhom aċċess għal kura ta' saħħa 80 km l-bot, jew nkellu 20 km l-bot f'pajjiż differenti li mhux tagħhom. Irridu nsobbu soluzzjoni b'mod rapidu, bla dubju ta' xejn. Dwar it-teddidiet transkonfinali, l-epidemiċi, il-pandemiċi, iva, dokumenta kommissjoni għam mifrux ħafna u żgur illi rridu niksbu riżultati. Mattias, m'għandek l-ebda mistoqsija supplementari u xek? Mela allura, fisem li sijar. Naddi l-kelma. l li Gerling. Iżda tixtieq. Wara l-kollega Pierka. Nixtieq nistaqsi dwar l-indikazzjonijiet tas-saħħa health claims. L-implementazzjoni tar-regolament tal-indikazzjonijiet tas-saħħa u nutriment, u nutrizzjoni kienet tassew diffiċli tlaqtu ħafna pajjiżi hemm evidenzi sabiex appoġġaw indikazzjoni ta' saħħas dal-metodi li l-Kummissjoni u l-EFSA adottaw waslu sabiex dawn indikazzjonijiet ma rnexxewx. Huwa magħruf illi hemm bżonn ta' titjib fil-proċess kollu tal-indikazzjonijiet u l-Kummissarju attwali dan qalu kemm il-darba hawnhekk dan il-Kumitat u anke li fuq bażi privata. Nixtieq nistaqsi l-Kummissarju ħajaħdem mal-imsieħba relevanti kollha ħalli jagħmel reviżjoni ta' dan il-proċess, reviżjoni li ġiet imweda lilna. Jaskedata li tibda fl-2015 bħalissa. Il-Kummissarju jikkonferma li ħajżom ma' dal-perjodu ta' żmien u jista' jelaboranna dwar il-prioritajiet tiegħu għar-reviżjoni. Dekoju. Uh, Ixtessu Aš kaip paskirtasis komisaras. Uh, Grazie, pala komissarju nominat. Palissa ma nistax nejt. U nitkellem dwar kwistjonijiet speċifiċi fil-regolament. Għandi bżonn il-ħin biex inkun naf il-kif. Pala tabib naf li metodi ta' prevenzjoni u promozzjoni ta' kura tas-saħħa, profilassi tas-saħħa dan kollu huwa importanti. Il-kompetenzi tal-gvernijiet nazzjonali huma mifruxin. Embosta bosta strumenti nistgħu neżaminawhom u naraw x'kontribut nistgħu nagħtu ħalli d-deċiżjonijiet ikollhom valur miżjud u d deċiżjonijiet nazzjonali u Ewropej jiġbdu l-istess ħabel jimxu fl-istess direzzjoni. Jiena naturalment obbligat li nisma' l-pożizzjonijiet tal-Istati membri li insir mitħla tagħhom li niddiskutihom jiena moħi miftuħ bħala persuna. Jiena għandi ċertu għarfin espert f'ċertu setturi, m'hemm setturi oħra li minnix daqshekk mitħla tagħhom, però lest illi naħdem għall-Istati membri li niprofa nara x'tip ta' reviżjonijiet irridu nwettqu. Irridu niddiskutu il-kwistjoni mal-partijiet interessati. Il-proċess irrid ikun aktar demokratiku, aktar miftuħ. Irridu nimxu fi sħab, irridu bħala sħab, irridu niżguraw l istenders tas-saħħa l-prevenzjoni ikunu l-miri ewlenin tagħna. Nistaw iva intejbu s-saħħa ta' ċittadini Ewropej fi żmien ħames snin jekk aħna naħdmu b'dan il-mod. Sinjura Gerling, mistoqsija supplementari. Iva, ħana ġuna mill-istess mistoqsija li smar ċevejx tweġiba. Jiena staqsej ħaġa. Ir-reviżjoni hija skedata li tibda fl-2015. Issa, l-lin ta' kif inti tixtieq taħdem mal istati membri, dija kwistjoni tal-Parlament għaliex aħna nirrappreżentaw iċ-ċittadini illi iva għandhom problema b'dan ir-regolament. Għal darboħra nistaqsik, għandek f'moħħok li żomm ma' din ma' dan il-kalendarju ma' din l-iskadenza? It-tweġiba tiegħi hija waħda miftuħa u sinċira. Irridu niddiskutu, irdu nżommu mal-kalendarju, iva irdu niddiskutu mal-parlament u bħalissa minix pożizzjoni ngħidlek liema oqsma huma l-aktar komplikati fejn hemm xi problemi iżda lest li nżomm mal-aġenda u niddiskutija flimkien mal-Parlament. Imbagħad matul il-proċess ta' reviżjoni aħna rridu nieħdu d-deċiżjonijiet bħala kulleċ. Issa fisem l-għaldel kollega Fredrik Rajs. Grazzi, grazzi President. Merħba, kummissarju nominat. Għandi mistoqsija għalik dwar il-GMOs. Skont il-sarriċ tal-Eurobarometru tal-2010 rridu naġġornaw naħseb dan l-istarriċ iżda iċ-ċifri huma simili 20% tal-Ewropej jaqblu li l-GMOs huma tajbin għas-saħħa u għal-ġenerazzjonijiet tal-futur. Issa fit-tweġibiet illi inti tajtna għanna itra minn Komissarju Juncker u tgħid bitċar xa jiġri fis li ġejjin. Għandna hemm program ta' sew ambizzjuż. Dan ġi rifless ukoll f'Lulju fi Strasburgu. Messaċ ċar kif kont qed ngħid, ambizzjoni politika, iva, minn għandek issa nixtieq nisma' inti x'tib ta' segwitu ħat għamel għal din l-ambizzjoni politika, x'taħseb illi Kif taħseb li din għandha x'taqsam mal-mandat li jiena tajt inti u x'qed tippjana li tagħmel inti għad kemm il-darba li ħa segwi l-affarijiet mill-qrib. Nixtieq nisma' xi ħaġa iktar dwar dan minn ħatija, grazzi. Grazzi, grazzi għal-mistoqsija tiegħek. Kont qed nistennija jkolli ngħid. Qalbi ħebritni għaliex din għandha x'taqsam mal-mandat li intom Tistaw konfermaw li? U jekk il-Kummissjoni tibda ħidmieta fl-ewwel ta' Novembru, diġà mill-ewwel ġurnata jiena rrid nieħu ċertu miżuri. Irrid neżamina l-pakkett ta' regoli kollu kemm hu regoli marbuta ma' xi konflitti Meta il-Komissjoni tkun trittieħu deċiżjoni tinjora l-opinjoni tal-Istat membru u tirrifjuta rikjesta ta' autorizzazzjoni jiena nemmen illi f'każ bħal dak sovranità tal-Istat membru għandha tiġi mħarsa. Id-deċiżjonijiet tal-Kummissjoni irridu jisiru skont il-mandat għabbażi tal-evidenza xjentifika, ovvjament, u irrid irridu nevitaw konfront u konflitt mal-opinjoni tal-Istati membri dwar id-dettalji irridu nippjanaw minn qabel. Diġa mill-bidunet ta' reviżjoni il-Parlament għandu jiġi involut. Jiena favur l-involviment tal-Parlament irridu pjan komuni ta' azzjoni u skambju ta' femet. Grazzi. Nixtieq namillek mistoqsija oħra dwar l-istess ħaġa. Inti qed li xi stati membri jistgħu jkunu kontra, imma jiena ngħid xi ħaġa oħra. Satax il-stat membru huma kontra l-awtorizzazzjoni. Iġifieri, li l mill-perspettiva ta' dak li jkun ninsabu f'impass. Inna f'dan l-impass għal madwar 15 il-sena. bħalissa eddin nindirizzaw il-GMOs illi aħjar jiġu trattati mill-awtoritajiet nazzjonali jew reġjonali. Tista' tkun aktar speċifiku jekk jogħġbok? Iva, fimt il-ġist tal-mistoqsija tijak. Bla dubju ta' xej, Kultivazzjoni tal-GMOs fl-Ewropa hija problema kbira, l-Ewropa huwa kontinent ta' biodiversità, naraw reġuni differenti, komponenti differenti u jekk aħna rridu ninterferixxu f'din il-bioloġi din id-diversità rridu noqogħdu b'sebajnej, rridu nkunu viġilanti. Naġixxu b'kawtela hija kwistjoni serja fil-fema tiegħi. Issa dwar il-passi prattiċi meta l-pożizzjoni tal-Istati membri ikunu ċari. Iva u minnu. Id-deċiżjonijiet irridu jieħduhom l-Istati membri. Imbagħad hemm kwistjonijiet transkonfinali u elementi oħra irridu nirrispettaw il-prinċipju ta' sussidjarjetà dejjem. Grazzi. Fisem il-gwe, il-kollega koneċna. President, komissarju nominat, fil-mission letter tijak, fil-tweġibrit bil-miktub, inti tgħid illi għandna għandna l-aktar standards limitati ta' sikurezza elementari u tas-saħħa hija priorità għalik. Inti tixtieq iżommhom dawn l-standards. Issa aħna ħanoddattaw dal-waqt il-ftejim TTIP illi għandu ħafna mistoqsijiet mhux imwieġbin. Għalija din hija riskjuża. Dan huwa ftejim perikolus illi jista' jaffetwa is-saħħa il-ħajja ta' ċittadini fl-Ewropa f'ħidmietek bħala kummissarju. Inti kif ħa tilqa kontra ostakli? Ostakli li jistaw jipperikolaw l-standards oljin ta' saħħa fl-Ewropa li xuma ma jridux inaqsu l-livell ta' protezzjoni li għanna palissa. Grazie. bħala tabib nemmen illi inti tifhem li tweġiba tiegħi hija le. Le għal kull tnaqqis tal-standards Ewropej ta' sikurezza. Le għal tnaqqis tal-standards ta' sikurezza tal-ikel. Din kienet pożizzjoni ċara wkoll tal-President tal-Kummissjoni Sur Juncker għalli huwa ma kienx ħajjissagrifika il-standards ta' sikurezza tal-ikel għaskapitu tal-kummerċ. Dan huwa sinjal ċar, jiena mhux ħan nagħmel kompromessi, ma nistax nagħmel kompromessi dwar din il-kwistjoni. L-ormoni fil-laħam, per eżempju, jew inkella diskussjoni fuq il-klorin fit-tjur L-standards tal-Unjoni Ewropea huma l-ola standards u l-aqwa eżempju ta' kif nistaw niproteġu is-saħħa tal-persuni f'din l-era industrializzata bekk il-pożizzjoni tiegħi hija ċara. Ja dziękuję za wasi odpowiedź, a takie slej. Grazzi għat tweġiba tiegħek u jiena qed nittama li din hija weda minna naħa tiegħek weda li sezzom. Minnaħa l-oħra li għana mussa jkun kompitu faċli għalik. Mela, mistaqsija oħra, forsi kemm differenti, pero dwar sikurezza u koll, il-mistaqsija tijaj. Mela, mistaqsija għadi. Dak li għanna palissa fl-Unjoni Ewropea hija sistema ta' varjetà ta' prodotti tal-ikel, ivarja skont istati membri, u allura se tagħmlu kontra kumpaniji li kollom prodotti ta' ikel differenti b'kontenuti differenti madwar l-Unjoni Ewropea. X'se tagħmel inti biex tibbrevjeni din il-ħaġa mill-isseħ? Tenka kat eh, Europa Europos Sąjungos kokybės standardu priex. Supervizjoni ta' l-standards ta' kwalità tal-ikel fl-Unjoni Ewropea japplikaw madwar l-Unjoni Ewropea għaliex nitkellmu nireferu għal suq intern, standards komuni, l-obbligu illi nżommu ma tal-standards. Polonia, Litvania, Repubblika Ċeka, Portugal, jew nadi oħra, għaliex ma hemmx alternattivi oħra, u allura irridu nirreferu għas sistemi ta' kontroll eh, li trid tkun waħda attiva. Nifhem il-kwistjoni li inti semmejt brabta ma pajizi eh, tal-Levantu tal-Europa ċentrali u l-ikel li jidħol f'dawk il-pajizi. Kustjonijiet kollha brabta ma din is-sistema rridu noqdu ħafna attenti għal din il-ħaġa. Xi kultant jiġri illi jkun hemm ċertu diskrepanzi fl-standards, ċertu limiti Eh, li fiħdanom li standards applikaw, pero wedkom li se nkun attiv ħafna f'dan il-qasam. Grazzi. Issa għal-grupp tal-ħodor il-kollega Stajs. Grazzi, President. Nil-għaw il-kummissarju nominat, mela nixtieq inżid ma l-mistoqsija ta' qabel dwar it-TTIP u l-ftejmit ta' l-es li qegħdin negozjaw ma' diversi pajjiżi fosthom l-Stati Uniti Jiena eh, rrit norbot ma dak li qed li inti ma tixtieqx tagħmel kompromess fuq is-sikurezza tal-ikel. Kulħadd jaff illi l-Kummissjoni mi jisse tirtira id-direttiva tal-ormoni jew xaġa dwar il-GMOs mill malada, għada, iżda maħniex qegħdin nirreferu biss l leġislazzjoni attwali qed referu wkoll għal-leġislazzjoni tal-ġejjieni. U dwar dan aħna maħniex komdi. U għallura Komissjoni ta' qabel ġita Sur Barroso ippreżenta proposti li jittrattaw eh, l-ekkim sejħa klorin bats u anki eh, l-aċidi lattiċi u anki mbagħad proposti tal-klonar u laħam li ġej minn annimali klonati. Dawn huma kollha affarijiet li ġew qudiemna minħabba pressjoni fin-negozjati dwar l-FTAs u allura mistoqsija tiegħi għadin. X'mezzi inti se tuża biex taċċerta li inti maċċedix għal din il-pressjoni? Pirmiausia, norėčiau atkreipti dėmesį, kad mums. L-għanet, nġbet l-attenzjoni għal tijak għal fat, eh, fat importanti għalina għal kol, e, li konna trasparenza fil negozjati Il-negozjati jridu jkunu trasparenti. Biex bekk, ma jinħeba xejn. Rridu naċċertaw illi kull kapitlu, kull pożizzjoni ta' negozjati jiġu diskussi bl-involviment tal-Parlamenti Nazzjonali u tal-Ewropa. Meta ikonna ftajim, mbagħad irid ikun hemm ir-ratifika mill-Parlamenti Nazzjonali u anke mill-Parlament Ewropew. U allura kif jista' jkun illi il-kumitati, il-kumitati jawlenin, responsabli għal dawn l-oqsma, kif jista' jkun li dawn ma jiġux involuti fil-proċess? Kif nistgħu nonjoraw il pożizzjonijiet tagħhom? Għaliex irridu niddiskutu ma'kom il-pożizzjonijiet taħħom, sa mill bidonet Jiena ma nistax ninsa l-prinċipji tiegħi li huma l-bażi eh, fil-ħidma tiegħi bħala tabib. Jiena Jiena ċertament ħatt il-ħalfa ta' Hipokrate u allura jiena minix se nifhem e, jew se nbiddel femti dwar dawn l-affarijiet li jiena nafsewa. Jiena naf fejn irdu nkunu viġilanti u l-pożizzjoni tiegħi hija waħda ċara. Uh, dank u, uh, meneer kandidaat-commissaris. Ik wil uh, ook nog eventjes ingaan op de vraag die de heer... Grazie. Issanna il l-Onorevoli Stajs. Iva. Eh, Sir Lisa u kollegi oħrajn. U jiena konna prezenti meta aħna kellna prezentazzjoni fuq li kien sejjaħ novel food, dan li kell ġdid u kif aħna għandna nindirizzaw laħam minn annimali illi ġew klonati u anki il- dak li jiġi minn dan l-annimali u allura aħna ridna li kuna tikketjar ċar proposti ċari mill-Kommissjoni. Fl-aħħar tas sena l-oħra rajna proposta tal-Kommissjoni, però kuna sorpriżi bħala Parlament naraw li ma kien hemm xejn xejn dwar li tikketjar iżdar minn hekk. F'wieħed miż-żewġ files il-bażi legali kienet tali illi se nkunu esklużi mill deċiżjoni bħala Parlament. U inti qed lis-Sur Lize illi tixtieq tkun medjatur onest illi tilħaq kompromess bejn il-partiti, kummissarju nominat, ikun aħjar forsi għalik illi inti tirtira eh, din il-proposta u minn flok tipproponi xaġa ġdida dwar annimali klonati u laħam li ġej minn annimali klonati biex bekk nibdew kollox mill-ġdid. Dan il-kas nista' ngħid moċċar, mod onest, illi ma nistax inwiegħed xejn qabel ma jkolli il-żmien biex nanalizza il-kwistjoni f'ċertu dettal. Irrid nara fid-dettal jekk nistawx nirrevedu, in l-proposta li xi kwistjoni ta' li klonar hija kwistjoni komplessa ħafna f'termini ta' aspetti etiċi u anki mill-aspett bioloġiku. U allura din hija kwistjoni komplessa wkoll f'termini ta' tikketjar. Meta niġu għall annimali ta' tini u t-tile ġenerazzjoni u allura issa jiena lest illi niddiskuti il-pożizzjonijiet kollha għalix inkella eh, din tkun xaġa li tmur kontra natura tiegħi bħala tabib. Jiena naqbel miegħek naċċertak li iva nista' nirrevedi din is-sitwazzjoni. Grazzi. Issa għal EFDD e il-kollega Mazzuronis. Grazzi, President. Komissarju nominat. Qabel xejn nilqak hawnhekk u nawguralek kull suċċess biex tagħmel il-pass li jmiss il-qudiem. il pass li jmiss il qudiem il Pala ex ministru għas-saħħa inti nedejt diversi riformi importanti fis-settur tas-saħħa specialment fejn eh, jitħol titħol l-accessibilità għal servizzi tas saħħa f'pajjiżek. Allura għand il-mistoqsija li ġejja. Fl-Istati membri tal-Unjoni Ewropea qegħdin eh, nitilfu ħafna professjonisti qegħdin naraw brain drain, speċjalment fil-qasam tal-ispeċjalisti tas-saħħa fejn pajizi ekonomikament eh, aktar dajfa edin eh, eh, ħarġu professjonisti li mbagħad jitilqu minn dawn il-pajjiżi, jmorru lejn pajjiżi aktar onja. Mbagħad dawn il-pajjiżi aktar foqra. E jispiċċaw baċċess aktar dajjef għas-saħħa. U allura nifhem illi hemm dritt iva tal-moviment ħieles ta' ċittadini iżda Inti tarraf tali problema f'dan is-settur tas-saħħa u x'tista' tagħmel biex tindirizza l-problema. Grazzi għal mistoqsija Iva. Il-problema tal-brain drain hija waħda reali u torbot ma' nuqqasijiet, lakuni, eh, l-insibu fil-pagi, opportunitiet ta' xogħol u anki fil-valuri Pajjiżi li ekonomikament huma ifqar, iva naraw li qegħdin iħarġu l-ispeċjalisti blajnuna tal-finanzi pubbliċi. Ġiri l-finanzi pubbliċi jiġu investiti fil-taħriġ ta' dawn il-professjonisti iżda mbagħad dawn jitilqu mill-pajjiżi tagħhom U allura il-kwistjoni ta' social dumping huma tassew importanti u relevanti għal professjonijiet oħrajn ukoll. L-infermiera pereżempju. Fil-pajjiż li jiena nafsew. Aħna nħarġu ħafna infermiera iżda dawn imbagħad jitilqu, ħafna minnhom jitilqu. L-istess għal professjonijiet mediċi. U allura rridu Iva, nitkellmu dwar li pjanar tal-ħaddima tagħna u anki dwar metodi soċjali u rridu nibbażaw l-ruħna fuq il-karta soċjali. Ċertament dan forsi mhux eh, relatat mal-mandat tiegħi eh, dana kollu jaqa' taħt il-kompetenza ta' kummissarji oħra responsabbli għall-edukazzjoni, politika soċjali. Ek naħseb li Iva, din il-kwistjoni hija waħda li rridu nqisu b'ċerta serjetà. Grazzi. Mela, nipprova nikkonkludi din il-mistoqsija tiegħi. Bekk għandi nifhem illi inti hawnhekk qed twiet issa illi taħdem ma' kollegi oħra mill-kulleġġ f'dan il-qasam. U li inti se tibda soluzzjonijiet għal tali problema. Inti tista tifhem li jekk aħna rridu nindirizzaw divergenzi soċjali, differenzi soċjali li jeżistu fih dan l-istati membri u fost l-istati membri. Minar soluzzjonijiet maħniex se naslu għal tweġibiet meħtieġa Ma nistawx inħallu il-pajjiżi weħedhom din is-sitwazzjoni għaliex inkella iċ-ċittadini jitilfu l-fiduċja tagħhom fl-Ewropa. U dana kollu rajnieh fil-riżultati tal-aħħar elezzjonijiet li kellna. Bekk irridu nagħmlu l-almu tagħna sabiex iċ-ċittadini jerġgħu jibdew jemminu fina u jiena nwiet li naħdem f'dan il-qasam għaliex inkella ma nkunux nistgħu nirreferu għal resistenza ta' sistemi ta' s-saħħa, aċċessibilità għas servizzi tas-saħħa u kwistjonijiet oħra. Grazzi. Issa, bekk temmejna l-ewwel round tal-mistoqsijiet twal minnaħa tal-koordinaturi u rappreżentanti tagħhom fisem il-gruppi politiċi ngħaddu għat-tieni round issa għandna il-mistoqsijiet mill-kollegi mill-Kumitat Envi u dawn huma mistoqsijiet osra u nibdew bil-kollega Elizabeth Kostinger. Grazzi. Il-mistoqsija tiegħi hija dwar abusta regolament dwar il-kummerċ u tqiet fuq is-suq taż-żriera u ċertament inti semmejt li dejjem se tara kif inwella u kif timxil qudiem wara li tikkonsulta mal-Parlament u l-Kunsill, però il-Parlament għandu pożizzjoni ċara, maġġoranza kbira ta' 650 membru maċċettawx il-proposta tal-Kommissjoni U allura eh, l-agrikoltura teħtieġ ċertu indipendenza fi żirraħ tagħha u allura rridu nħarsu il-varjetajiet kollha bħala parti mill-biodiversità. Dan il-punt aħna qed mod ċar. Inti taf illi il-Parlament tara li hemm wis problemi brabta mal-burokrazija żejda. Stati membri żgħar se jiġu oppressi minn tali burokrazija ċessiva. Bekk, x'taħseb illi għandu jkun laqwa mezz kif niproċedu u kif qed tippjana li tqis il-punti li jħasbu lill-Parlament. Nistgħu nistennew proposta prattika minn naħa tiegħek dwar din il kustjoni Iva, din il-kwistjoni torbot ma' diversità bioloġika E, il-pajis li nafsewa jena għaddej minn problemi fejn varjetajiet lokali, zerrija lokali, Għed jiġu eliminati u għanna degradazzjoni tal-biodiversità bekk. Il-bdiewa iżar edin jaħdmu bil-żerrija lokali u mal-intrapriżi żar li jużawhom u ċertament huwa diffiċli għalihom illi kompetu ma' kumpaniji kbar Bekk jiena nemmen li l-Parlament Ewropew fil pozizjoni tiegħu eh, jgħid iva li l-ewwel iridu nikkonsidraw l-interessi tal-produtturi żgħar u l-bdiewa żgħar dana jirrefletti sewwa r-realtà irridu nqisu il-pożizzjoni tal-Parlament. Jiena ma nistax ngħid issa eh, se tkun il-pożizzjoni tal-Kunsill għaliex din kun diskussjoni bejn iż-żewġ leġislaturi. Iżda, dan l-istadju jiena ċert illi se nkunu irridu nkunu f'sitwazzjoni fejn inqisu kollox u nżommu f'moħħna li irridu nħarsu il-varjetajiet lokali u l-preżenza tagħhom fil-pajjiżi tagħna. Mela, issa nadu kollega Sarbu. Su kummissarju nominat, su president. Jina nemmen illi neħtieġu miżuri urġenti brabta mal l għat-tfal. Xtaqt nkun naf jekk għandek xi miżuri konkreti eh, f'rigward ta' dan, ġifieri persuni li għandhom forsi dħul baxx u allura kif inti se tindirizza l-idea ta' inegwaljanza bejn sistemi ta' kura tas saħħa eh, differenti fl-Unjoni Ewropea. Jena nishtiq nara kif tifel zaħir, tliet snin, erba snin, kif iħossu meta jkun eh, f'supermarket, meta jara dawk il-kuluri kollha, dawk il-prodotti kollha attrajenti, u kif dawn jinfluenzaw eh, dawn it-tfal. Dawn it-tfal mbagħad jilabu bil-computer u jiklu il-crisps, din hija realtà. Mela, jekk aħna ma narawx numru fi bidla fin numru ta' tfal obezi issa allura sejrin naraw riżultati diffiċli ħafna fi 30 sena li ġejjin. Se jkollna sitwazzjoni pjuttost negattiva għaliex din hija pandemija li tbiddel l-istampa sħiħa madwar id-dinja. Min qed nirreferi għal kanċer, id-diabete, mart kardiovaskolari. Ħafna miżuri li jistaw jintużaw biex nġildu l omezita Din hija parti eh, ta' x'tista tagħmel is-soċjetà, l-gvernijiet, fid-diskussjonijiet mal-medja, l-kumpaniji tar riklami l-industrija, l-iskejjel, l-istabilimenti relatati. U allura irridu koll naffetwaw il-mod kif it-tfal jaraw id-dinja ta' madwarhom għaliex id-dinja qed tinbidel kullimkien fl-infrastruttura, fl-iskejjel u għallu nista' nelenka diversi miżuri li nistgħu nadottaw f'dan il-qasam. Determinaturi soċjali huma ta' sew importanti hawnhekk għaliex dawk illi għandhom livelli iktar baxx ta' edukazzjoni jew li għandhom livell tajxin iktar baxx, allura jiġu influenzati aktar. Mbagħad hemm ukoll livell li ta' mortalità, eċċetera. Onorevoli Pieka. Sur kummissarju nominat, inti aċċettajt is-suġġeriment illi Għanzi għacċettajt il-nomina li ta' Sur eh, Juncker u huwa introduċa ta' ħwida sħiħa fl-istruttura tal-Kommissjoni. Mela jina hawnhekk qed naqra se jkun il-kompetu tal-Kummissarju. Inti se jkollok bżonn ħafna strumenti biex taqdid mirek, jiġifieri li topera supervizjoni tal-Aġenzija Ewropea għal-Mediċina Sfortunatament, is-Sur Juncker ta' supervisjoni ta' tali aġenzija l-kummissarju responsabli għall-industrija. U allura, jien għandi minħsib li l-Unjoni Ewropea ma diġ tħares id-drittijiet tal-pazjenti, iżda iktar tħares eh, l-interessi ta' kumpaniji kbar dan il-qasam. X'inhi r-relazzjoni tiegħek? għal dan, għaliex inti se tkun qed ħares interessi ta' kumpaniji kbar tal-mediċini. L-esperjenza tiegħi li jiena akkustajt manki meta kelli esperjenza illi niddiskuti il-prezzijiet ta' medicinali, licenzjati u anki meta nara l-kwalità ta' dawn il-prodotti fl-Unjoni Ewropea. Eh, hija esperjenza vasta, jinkelli ħafna kuntatti ma' diversi kumpaniji farmaceutiċi u allura għandi pożizzjoni ċara ħafna. Rridu niddiskutu din il-kwistjoni. Inħedġu lill istati membri biex joħolqu sistema aktar ċara ta' kif huma jaslu għal prezzijiet tagħhom. Neħtieġu niddiskutu mal-industrija għaliex l-istati membri u l budget tagħhom għaddejjin impressjonijiet kbar u din hija xaġa ċara għal kulħadd. Bekk. Huwa ċar illi dwar l-interessi involuti trid tkun diskussjoni u diskussjoni ċara. L-Aġenzija Ewropea medicinali naraw li għanna reprezentanti tagħna tad-DG hemmhekk u allura aħna diġa għedna li flimkien ma' s-Sinjura Bienkowska se nkunu din id-diskutu dawn id deċiżjonijiet flimkien. Deċizjoni tista' tiġi adottata biss meta żewġ kummissarju jiffirmaw il-deċizjoni. Aċċess għal medikazzjoni li ma jkollhomx prezzijiet għoljin għal ċittadini tagħna hija kwistjoni taħraq ħafna bħalissa u allura l-esperjenza tiegħi tgħidli illi kollox jorbot ma' reżistenza tal-sistemi ta' saħħa, l-aċċess għal medikazzjoni u dana jwassal għal kwalità aħjar fil-ħajja ta' ċittadini. Naħseb illi ma' Signor Bernikowska insit kompromess. Grazie, adesso la parola. Grazzi, issa naddi mikrofon l-kollega Berder. Grazzi it-naqqis ta' diżugwaljanzi fis-saħħa tal-Unjoni Ewropea hija priorità l-istrateġija tas saħħa pubblika riflessa l-iktar fil-pakket ta' investiment soċjali u tielet programm għall-azzjoni tal-Unjoni għas-saħħa l-Unjoni Ewropea sal-2020 li jenta tkun responsabbli għalihom. U anke l-istrateġiji tas-saħħa fil-livell nazzjonali tinkludu kol id-drittijiet tas saħħa riproduttiva u s-saħħa sesswali. Dawn importanti. Meta nqisu l-indikaturi tas saħħa madwar l-Unjoni Ewropea naraw diskrepanzi u diżugwaljanzi li affettwaw iċ-ċittadini, naraw differenza ferrati tal- ehm, mod tal-ommijiet, tal-trasmissjonijiet ta' mart eh, li jittieħed u anki nuqqas ta' kura ostetrika. Għalhekk ħadd li Is-saħħa drittijiet ta' drittijiet sesswali u riproduttivi fi strateġiji tas saħħa pubblika u tiżgura li l u l-programmi għall-implementazzjoni tagħhom jiġu appoġġati timpenja ruħek li tappoġġa approċċ umanu ta' drittijiet tal-bniedem fuq dawn id-drittijiet biex tiggarantixxi aċċess għall-informazzjoni, servizzi ta' prevenzjoni u interventi għal kulħadd biex bekk ma jkunx hemm iktar diżigwaljanzi u naqsuhom fuq livell tal-Unjoni Ewropea. Manau, kad šios sudėties Europos komisijoje yra. Komisarį nominat. Jien nemmen illi il-Kummissjoni Ewropea fil-kostituenza kurrenti tagħha tisħaq ħafna fuq il-portafol tal-ewwel Viċi President tal-Kummissjoni huwa responsabbli għall-implementazzjoni għal charter għall-Karta ta' Drittijiet Fundamentali. Bħala Kummissarju responsabbli għas-saħħa s sikurezza tal-ikel, minna tiegħi jiena bla dubju niddiskuti dawn il-kwistjonijiet kollha mal-ewwel Viċi President. Għaliex dawn huma kwistjonijiet komuni għalina. Fir-rigward id-drittijiet tal-bniedem, il-protezzjoni tagħhom għal kulħadd anke drittijiet tal-pazjenti dan hija priorità numru wieħed għalina. Fil-passat kelli l-opportunità li ninkludi eh, diskussjonijiet tiegħi mal-pazjenti, għas-servizzi tas-saħħa, kwistjonijiet relatati u naħseb li pajjiżi wkoll oħrajn jiddiskutu bejnietom kif jistgħu jtejbu l-kapaċità tal-pazjent li jkun parteċipant teħi ta' deċiżjonijiet attivi Kull pazjent irid ikun jista' jesprimi l-opinjoni tiegħu biex jinfluwenza l dak li jkun. F'dan il-kuntest nitkellmu dwar id-determinazzjoni soċjali. U nista' nsemmi l-istudju minn Michael Marmond meċi mill-Organizzazzjoni Dinjija tas saħħa Nasib li l-koll għanna naqraw dan l-istudju jizvela l-situazzjoni ta' differenzi soċjali fl-istati membri tal-Unjoni Ewropea. Fil-ħames snin li ġejjin, irridu nsibu mezzi miżuri sofistikati biex innaqsu dawn id-differenzi u nasab li bekk l-Ewropa tkun iktar qrib iċ-ċittadini b'dan il-mod. Grazzi. Grazzi, issa nadda l mikrofonu lill-kollega Boylan. Grazzi President. Bħala tabib Jiena ċerta illi l-Kummissarju nominat jifhem l-importanza li ta' politika bbażata fuq evidenza xjentifika lija u din l-awtorità tal-saħħa u l-medicina Ewropea importanti biex tħares anki l-katina tal-ikel. Smajna dal-ħodu l-GMOs, l-klonar, l-additivi, il-bex, il-pesticidi, dawn kollha importanti biex bekk Eh, noqdu attenti, però l-lefsa tiġi eh, imminata u skont l-Eurobarometru 41% ta' dawk li ġew mistoqsija jaħsbu li ma tantx hemm indipendenza ta' xjentisti minħabba x-xogħol li jagħmlu mal-industrija. U għalhekk il-mistoqsija tiegħi hija din. Tista' tini eżempju konkreti biex tara kif tista' tejjeb l-istrutturi ta' indipendenza fih dan l-EFSA, l-Awtorità ta' Sikurezza tal-Ikel Ewropea? Fil-ħajja tiegħi ta' kuljum f'xogħli jiena ħabba twiċċi ma' problema serja ħafna it-tilqim ta' tfal, il-produzzjoni ta' tilqim, l-istudju għat tilqim u għasta ta' fiduċa fiħdan is-soċjetà. Dawn l-istudji u r-riżultati tagħhom għaliex jaħsbu li l-kumpaniji tal-prodotti farmaceutiċi jiffinanzjaw dawn l-istess studji u għalhekk hemm din inqas ta' fiduċa għalhekk hemm bżonn ta' trasparenza sħiħa Aħna għanna interessi pubbliċi, privati, għanna dikjarazzjonijiet privati u pubbliċi. L-istess jista' jiġi applikat għal dikjarazzjonijiet tal-proprjetà. U għalhekk l-Aġenzija Ewropea Sikurezza tal-Ikel tista' tgħidilna iktar li mumma l-prinċipju jistaw ikunu prinċipju iktar ċari għal kulħadd, għax diffiċ li teleb il-nuqqas ta' fiduċa, jek titterza tibni minn ġdid il-fiduċa, dan jirrekjedi żmien. U għalhekk irridu naħsbu dwar sensiela ta' miżuri u għodot li jistgħu jintużaw. L-iktar ħaġa importanti hija li meta l-artikoli xjentifiċi jiġu evalwati dan iridu jiġu bbażati fuq prinċipji ċari u tondi magħrufa s-soċjetà, għaċ-ċittadini, għall-Parlament, il-koll flimkien irridu noħolqu din il-fiduċa fl-awtoritajiet pubbliċi. Inkella ikun hemm kriżi tal-ikel u affarijiet relatati. Il-mod kif hemm nuqqas ta' fiduċa fil-soċjetà nistgħu naraw foqsma oħra u hemm strument ta' indipendenza ta' kif jiġu valutati l-istudji imma ma tantx qed jirnexxila tipperswadi n-nies u għalhekk din hija problema serja u ħanamel kull sforz possibbli biex niżgura li l istandards ta' trasparenza jkunu ogħla. Grazzi. Grazzi. Issa naddi l-mikrofonu lill-kollega Oken. Grazzi. Nixtieq tweġiba fuq l-industrija farmaceutika, imma nixtieq kun taf li l-koordinaturi huma allarmati ħafna li dan tnaħħam il-portafoll kif semma qabel, kif jista' ikollok jett jekk m'għandek lebda responsabilta fil-portafoll tiegħek fuq dan. Fuq l-interferenti endokrinali, dawn għandhom impatt serju fuq is-saħħa. U wasal iż-żmien issa li nisresqu miżuri effettivi kontra dawn l-interferenti endokrinali, endocrine disruptors. Dawn Għalhekk naraw illi fil-tieni program inti kollok mandat ċar u ċar dan u jiena nixtieq nkun naf jekk ser taħdem fuq kriteri orizzontali bbażati xjentifikament għall-identifikazzjoni ta' dawn interferenti endokrinali. Jew inkella kif qed nibżaw uħud minna ser tieħu approċċ politiku biss. U fuq kollox tipprova timminimizza l-impatt ta' dawn fuq il-negozju. Grazie ħafna. Pradesu no azzaki ma pjabajme. Kommissarju nominat, it-tweġiba tijaj hija din. U nishtiq nikkummenta fuq il-biża. Jiena ħabbat wiċċi mal-KGB, ma' reġim sovjetiku, ġejt miżmum kontra rida tiegħi u ntfajt il-ħabs. Ġejt investigat, il-biża għalija ma tapplikax, nafx tfisser, imma jena studijajt il-medicina u għalek l-ewwel ħaġa li konna nistudjaw u nippruvaw nagħmlu u nippruvaw ma weġġa' għal ħadd. Din hija parti mill-ħalfa li nieħdu, il-minġurament li nieħdu u il-sujġet li semmejt inti l-interferenti endokrinali huwa suġġett ikkumplikat qabel ma naħorġu konklużjonijiet irridu noqogħdu b'sebajnejn. L-Unjoni Ewropea għandha tkun l-ewwel entità li tagħmel kriterji ċari, għandna kriterji ma rridu naħsbu aktar u nirreflettu dwar kif nistgħu noħorġu bi kriterji ħarin, dejjem bbażat skont l-evidenza xjentifika ovvjament. Qasam komplikat dan għax f'termini mediċi rridu nkunu sensittivi ħafna u b'sebajnejn għaliex nistgħu nitkellmu dwar effetti fuq ġenerazzjonijiet tal-futur U għalhekk rridu nkunu determinati u nibbażaw id-deċiżjonijiet tagħna fuq kriteri xjentifiċi oġġettivi. Għanna kriteri temporani kifet u jien nipprova nistimola l-proċessi kemm nista' jkun possibbli minħati. Grazzi. Grazzi President, issa ngħad l-mikrofonu lill-kollega Pedicini. Mr. Andukatis, qui. Sur Andrukaitis apprezzajna l-pożizzjoni tiegħek kontra l-korruzzjoni fis-saħħa u fuq dan ir-rigward nixtiequ narfu kelli f'ħafna stati membri tal-Unjoni Ewropea n nomini għal professjoni tas-saħħa fl istarijiet u fiċ-ċentri tas-saħħa jisseħħu fuq bażi politika u mhux kont il-merti. Dan ikollu impatt negattiv fuq is-saħħa tal-pazjenti fuq l-effiċenza tal-, -pazjenti, fuq l efficienza tal pazjenti tal Eh, kura tas saħħa fuq l-ispejjeż tal-farmaċi u tal-tamir mediku u dan minħabba xi kultant anki l-involviment tal-industrija tas-saħħa u l-farmaceutika. Inti minnaħat jak x'tixtieq tagħmel biex tara li jkun hemm kriterji ċari tal-prezzijiet bejn l-istati membri u fost l-istati membri fir rigward il-valutazzjoni teknoloġika u anki biex tiġilet l-intil politiku u anki l-korruzzjoni fil-qasam tas-saħħa. Grazzi. patirtis į Il-Komissarju nominat. Jiena nibbaza ħafna fuq l-esperjenza tiegħi. Sista' tkun eżempju bħalma semmejt inti, imma dan rridu nqisuh mill-punt di vista ta' sistemi nazzjonali. Aħna implementajna il-rekwizit għal dikjarazzjoni tal-interessi finanzjarju interessi oħrajn fil-ċentri kollha tal-kura tas-saħħa fuq kull livell. Naħseb li issa ħriġna pakket kontra l-korruzzjoni biex niġildu l-korruzzjoni fil-sistema tal-kura tas-saħħa. Hemm ħafna fatturi li huma involuti hawnhekk fuq dan is-suġġett u naħseb li dan jinfluwenza wkoll is-sistema tal-akkwist pubbliku anki għal tamir mediku jew oqsma oħrajn per eżempju għal prodotti farmaceutiċi. Anki l-kodiċi tal-etika u dikjerazzjoni tal-interessi finanzjari u anki konflitti ta' interess oħrajn, dikjerazzjoni per eżempju tal-introjtu u anke dak kollu li jkun marbut ma' dawn ir-rekwiżiti anki għall palti għat tenders għall xirijiet kollha li jsiru f'ambitu ta' starijiet, dawn kollha jeżistu. Iżda minna ħal oħra mbagħad rridu nippermettu l-istati membri li għandhom il-kompetenzi f'dawn l-oqsma li iwettqu l-affarijiet u li jagħmlu skambju tal-aqwa prassi. Jiena minn l lest nipromovi l-aqwa prassi f'dan il-qasam bruħu bġismi. Issa fir rigward l-akwist pubbliku fuq livell Ewropew jien naħseb illi dan ikun pass il-qoddim Numru ta' stati membri diġa qablu li uh, jaqsmu l-informazzjoni bejnietom, jiġbru l-informazzjoni u rizorsi finanzjarji tagħhom u anki il- mod kif jixtru it-telqim jiġbru kollha flimkien flok kulħadd tar-rasu u din l-ekonomija tal-iskala u l-valur miżjut li aħna tim tant nissiltu għalih. Grazzi, issa naddi l-mikrofonu lill kollega Dornano. Grazzi, Kommissarju nominat. il ftejmit ta' kummerċ ħieles u l-trattat transatlantiku ħajdaħħanna f'diffikultà ma' l-imsieħba transatlantiku, antrantiċi taħna, specialment fil-rigward li kell sikurezza tal-ikel u s-saxħa ħafna bdiewa um, Amerikani għal snin provaw kollom dominazzjoni fuq is-suq minħabba l-GMOs jew inkella prodotti li aħna ma rrifjutajna dan l-aħħar għax mhumiex skont il-standards ta' traċċabilità tal-ikel u s-sikurtezza tal-ikel. Tippermetti li l-Unjoni Ewropea tifni l-bdiewa Ewropej ta' standards imbagħad tillaxka dawn l-istess standards biex tkun tista' tilqa l-ambizzjoni tal- kummerċanti oħrajn tan-naħa l-oħra tal-Atlantiku kif ħat tħares l-industrija tagħna mill-industrija Amerikana li jenqas prudenti. Grazzi. Kummissarju nominat. Meta weġibt mistoqsijiet iktar qabel f'dan ismiħ, stqarrejt fiċ-ċar x'inija l-pożizzjoni tiegħi. ċara u tonda bħala professjonista, bħala politiku, bħala persuna responsabbli, għal saħħa u sikurezza tal-ikel. Jiġifieri tweġibati hija din. Le, le li naqsu jew ninjoraw l-standards ta' sikurezza tagħna fl-Ewropa. Le, dan ma jistax isir. L-standards tal-Unjoni Ewropea waslu biex ikonna mekkanizmu interessanti ħafna fejn l-industrija tagħna kemm jekk fuq livell kbir jew żgħir kemm jekk hija tal-bidja jew tal-produzzjoni tal-ikel, ikunu konformi ma l-standards li nistabilixxu għandha prassi tajba f'dan il-qasam u aħna wieħed mill-ikbar esportaturi tal-ikel għaliex l-standards tagħna tant huma li l-prodotti tagħna jistaw jitlu f'swieq oħrajn faċilment. U għalhekk kif nistgħu nissagrifikaw dan il-progress li ksibna? U naqbdu u innaqsu l-interpretazzjoni ta' dawn l-standards. Tweġiba tiegħi minn ġdid għalhekk hija le, din hija pożizzjoni prinċipali li jiena stqarrejt fil-bidu u laqqas biss nara possibilità li niddiskutu dawn l-affarijiet, dan mhux post fejn naqogħdu nagħmlu kompromessi għalija. Grazzi għajt il-President issa l-kollega Mikolasik. Grazzi President, Kommissarju nominat. l riċerka tal-ċelluli staminali embrioniċi ila maħna ma ma tantx intużad dan l-aħħar snin minħabba l-kontroversi li kien hemm etiċi li għaddejn bħalissa minkejja dan l-Unjoni Ewropea tkompli tiffinanzja il-proġetti tal-użu tal-ċelluli staminali. Kważi żewġ miljun ċittadin Ewropew barra minn hekk appellaw li jkun hemm projbizzjoni ta' din ir-riċerka fl-inizjattiva One of Us li ġiet injorata totalment minnaħa tal-Kommissjoni li bħalissa. Minnaħa tijak, xinija l-pozizjoni personali u professjonali tijak fuq din il-kwistjoni? Inti, bħala kummissarju, jekk issir kummissarju, ħadder tafas fuq il-rapporti ta' riċerka falza fuq riċerka ta' ċelluli staminali embrionali u inti ħal twaqqaf proġetti ta' ċelluli adulti staminali fir-rigward l-użu terapeutiku tagħhom? Grazzi. Komissarju nominat. Grazzi għal mistoqsija professjonali ħafna. għanna professjoni inkomuni mill-li qed nifhem. Jien qed naħseb dwar studju minn Franz Collins fir-rigward deċifrar ta' DNA u loqsma fejn l-avvanz xjentifiku jista' jinkiseb fit-trattamenti. Aw għat-trattamenti l-ewwel qabel kollox. Dak l-istudju nistgħu naraw b'mod ċar x'inhuma dilemmi etiċi kollha marbuta ma' dan is-suġġett. Mod partikolari rridu nkunu sensittivi għal kwalinkwa kwistjoni etika. Mill-banda l-oħra l-verità hija din. L-użu tal-ċelloli embrionali, staminali, umani għal anijiet terapeutiċi minn tal-inqas fil-pajjiżi li jiena mitħla tagħhom għandhom interpretazzjonijiet differenti hemm min jaqra fuq dan is-suġġetti, immorru f'pajjiżi terzi, u mbagħad ħabtu wiċċhom l-istess fenomenu ma b'modi differenti, mbagħad hemm tekniki differenti, trattamenti differenti li jistgħu jitqisu bħala xjentifiċi jew bbażati fuq kriterji xjentifiċi li f'pajjiż jeżistu f'pajjiżi oħra ma jeżistux. U għalhekk irridu nistaqsu lil nafusna jekk u xed naħsbu u natkellmu dwar użu terapeutiku jew dwar teknoloġija ta' evalwazzjoni. fil litwani aħna dan l-aħħar tħanna niddiskutu fuq din il-kwistjoni, din l-opinjoni tiegħi għax ma tantx għandna għandi esperjenza fuq dan il-qasam, għandna bżonn teknoloġiji li jkunu usa, imma fuq livell usa mbagħad għandna bżonn iktar analiżi. Fir rigward ir-riċerka xjentifika jiena nkun f'kuntatt mal-kollegi li qed jitrattaw dawn il-kwistjonijiet u naħseb li diskussjonijiet madwar il-mejda fuq dawn l-affarijiet ikunu interessanti u importanti ħafna. Grazzi. Issa il-Viċi President Potts. Eh, Dr. Andrew Kajtis. Iva, grazzi President. Hawnhekk ninsab. Għawnek. Warajk. Daqsxejn fuq. Inti semmejt l-epidemija tal-ebola fil-diskors tal-bidu tijak. Għanna u koll epidemija tal-kanċer fl-Europa. L-iskala ta' din il-kwistjoni għanna 150.000 persuna illi qed mut minħabba il-kanċer. Kolatiku kull sena għanna eh, nisa illi qed imutu kanċer tal- pankreas u koll. Nal-mutana ma kienx bizzejiet u għalek il-prioritajiet tijak ħajinkludu dan li semmejt u jekk iva. X'tixtieq tipproponi dwar din il-kwistjoni? Grazzi. Grazzi. Semmejt suġġett ta' diqa ta' uġieħ mart mhux biss tal-frixa imma anke endokrinali ħamsa fil-mija tal-mart kroniku akut għandu x'jaqsam ma' dan dan huwa pis kbir fuq il-pajjiżi tagħna fuq il-popli tagħna. Ippruvaw maġinaw dan kollu f'kuntest ekonomiku. Tindunaw illi mart kroniku akut u kwistjoni tassew kbira hemm mezzi biex nilqaw għalih screening minn qabel, prevenzjoni, profilassi, bikrija, liktar fil-kas tal-kanċer, kulħadd jaf li dan kollu jiprofdinna soluzzjoni li ma parti tal-popolazzjoni tieħu prevenzjonijiet kontra il-kanċer. Kolorektil jiena tkellimt ma l-esperti onkoloġiċi u għaluli li nistaw ninformaw li persuni permezz ta' applikazzjonijiet fuq il-mobile tagħhom. Persuni kollhom jaf, ikunu jafu illi huma jistgħu jeżaminaw saħħa tagħhom, iżuru ċentri tal-kuri ta' saħħa differenti. Il-prevenzjoni tista' ssir aktar inklusiva. Huwa diffiċli li il-kanċer jekk ma jkunx hemm prevenzjoni, jekk ma tiġix applikata l-prevenzjoni, u mbagħad iva ikonna trattamenti u hemmhekk irridu nindirizzaw il-konsegwenzi. Hemm modi differenti ta' kif iċ-ċittadini tagħna jkunu jistgħu jużaw il-prevenzjoni jiksbu l-informazzjoni permezz ta' televizjoni, tal leps fuq il-mobile, sina spiss insegwi l-Euronews, il-kanal tal-istazzjon tal-Euronews jgħidu ħafna e, affarijiet dwar fil-rapport tat-temp, imma qatt ma jitkellmu dwar l-attività tax-xemx u din hija importanti dak li huwa kanċer tal-ġilda, s-sur Damage Maker. Grazzi komissarju nominat. Għal-partit tiegħu importanti l-Unjoni Ewropea taħdem id fit mal-istati membri ħalli jkun garantit servizz għal kura tas saħħa aċċessibbli. Il-mistoqsija tiegħi dwar dan. Il-linji gwida għaxjenza Hemm min jitkellem dwar medicini komplementari, alternattiva, hemm min ma jaqbil x'inhi l-fema personali tiegħek? Dwar l-approċċ doppju taqbel, rikonoxximent jew in nuqas ta' rikonoxximent hija xi ħaġa li l-awtorità tal-istati membri għandhom. Jihduha imbagħad dwar il-bidla fir-responsabilità tal-prodotti farmaceutiċi mid-DG tas-saħħa għad diġi tas-suq intern tista' tgħidilna x'inhu l-impatt u x'se jiġi kopert. Dan ir-rigward. Nixtieq nwieġeb għat-tieni mistoqsija tiegħek. Ħanni żgura li s-saħħa jkollha supremazija dejjem Komissarju Andrukaitis, Komissarju Barkovska, Komissarju Mimica, Komissarju responsabli għall-iżvilupp, aħna il koll kemm aħna. Irridu nitrattaw l-aspetti marbuta ma' s-saxħa fl tagħna u namluwa s-saxħa namluwa kwistjoni relevanti issa dwar l-Aġenzija se jkun hemm deċiżjoni komuni li ħadd ittieħed mill-kulleġġ u jiena nimplementa dwar il-medicina alternativa komplementarja u rikonoxximent tagħha naturalment hija kompetenza tal-Istati membri. L-Istati membri qegħdin jagħmlu passi l qoddim Il-pajjiż tiegħi prova joħroġ bi grupp ta' ħidma b'abbozz liġi dwar ir-rikonoxximent tal-mediċina alternattiva. Tindirizza wkoll ir-responsabilità tas-saħħa tal-bniedem, kwistjonijiet ta' fondi, kwistjonijiet ta' affidabilità, hemm ċertu passi li qed jittieħdu f'dan il-qasam. Aħna nistgħu nagħmlu skambju tal-aħjar prassi dan is-settur u nippruvaw nirregolamentaw dawn il-kwistjonijiet. Nemmen li ħajkonna diskussjonijiet mal-gvernijiet nazzjonali meta niġu biex namlu skambi tal-aħjar prassi. Issa il-kollega Mejzner. Hawnhekk ninsab. Nixtieq nitkellem ma' kwistjoni speċifiċi. Transgender. Ħa taħdem sabiex dikjarazzjoni ta' transgender bħala persuni mor morda minn moħħom taħdem biex din tieqaf u tiżgura l-kura ta' saħħa disponibbli għal dawk illi jixtiequha u għandhom bżonn u kif taħdem ħalli tiżgura l-kura tas saħħa speċifiċi speċifika għat-trans tiġi meqjusa fil-linji ta' politika tal-Kummissjoni. Grazzi. għal darbohra. Dan huwa dritt tal-bniedem. Dak li għadek hemm tgħid għandu x'jaqsam ma' dritt tal-bniedem. Ikolli ngħid li l-ewwel karta tal l-ewwel artiklu tal-Karta ta' Drittijiet Fundamentali u artiklu tassew sabiħ. Id-dinjità umana ma tistax issir l-ħsara. Kulħadd irid iqis id-dinjità tal-bniedem. Ma nistawx nippermettu diskriminazzjoni l-iktar fis-settur tal-kura tas-saħħa. Servizzi tas-saħħa hawnhekk irridu nibbażaw ruħna fuq il-priorità tas-saħħa tal-bniedem. Il-ġurament ta' Ipokrite ġuramenti oħra li huma mħarsa rispettati minn professjonijiet oħra Il-tweġiba tiegħi hija ta' sew sempliċi. Naturalment l-istati membri huma responsabbli għas sistemi nazzjonali tas-saħħa tagħhom. Huma jridu jimplementaw bissieħ ir-rekwiżiti ta' drittijiet tal-bniedem. Grazzi. Il-kollega Rodriguez. Obrigada, Presidente, in Portugues. Grazie, President. Għan nitkellem bil-Portugiż minħabba trojka il-popli tal nofsenar tal-Europa u fil-Galizja u koll mandomx dritt universali għas-saħħa u għal-medicina, l-privatizzazzjoni tas-saħħa hija realtà llum il-ġurnata. Il-kummissarju nominaċ qed jippjana li jagħmel ħalli jibdel din il-qagħda. It-tieni mistoqsija. Qed tippjana li tagħmel xi ħaġa ħalli tipprojbixxi is-cyanide għaliex dan għandu effetti negattivi fuq is-saħħa. Kiesa pasakius, jgħax aš gerai supratau klausimą Biex nkun onest miegħek, jekk fimtek sew, issa ngħid ma fimtx il-kuntest kollu ta' din il-mistoqsija tiegħek. Iżda sabiex inwieġeb għall-ewwel parti tal-mistoqsija tiegħek il-privatizzazzjoni ta' servizzi tal-kura tas-saħħa it-tnaqqis law miżuri ta' austerità fl-istati membri ikonna nemmettu dan sar b'mod tassew mekkaniku mingħajr ma ġew meqjusa l-aspetti rilevanti kollha ma nistgħux innaqsu l-budgets u nikkompromettu id-dritt universali għal kura tas saħħa kura tas saħħa primarja u sekundarja ma jimpurtax jekk aħna namlu tuf dan il-dawn il-budgets il-konsegwenzi jkunu koroħ meta nitkellmu dwar kemm jifilħu u kemm huma effettivi il-sistemi ta' kura tas saħħa tagħna dak li nistgħu nagħmlu bis-semestru Ewropew billi natu ċertu pariri lil ċertu pajjiżi dwar is-sistemi tagħhom ta' kura tas-saħħa l-ewwel nett. Irridu nivverifikaw il-metodoloġija ta', ta evalwazzjoni tal-sistemi kollha ta' kura tas-saħħa. Hekk nistgħu nagħmlu evalwazzjoni b'mod paragonabli ta' 28 sistema ta' kura tas-saħħa. Ma aċċess għal kura tas-saħħa Huwa importanti li dun isu teknoloġiji, saħħa elettronika, miżuri kollha ta' effettività rridu isu l-infermiera, it-tobba tal-familji. Irridu noħorġu pakket ta' miżuri bħala timu dawn il-miżuri kollha għandhom jiġu diskussi issa ngħaddu l-kelma lil viċi President l-Onorevoli Zabor. Grazzi, sur President, sur Andrew Kajtis, warajk, warajk nisab. Si drabi nkun nixtieq li nkellem il-dak li jkun which and which, il-GMOs, tkabbir tagħhom. Skont ir-regolament li qed tiġi proposto l-kontaminazzjoni transkonfinali ħadd kollha importanza kbira. Inti ħa tiġilet favur miżuri kontra l-kontaminazzjoni transkonfinali ħat titlob għal miżuri stretti ta' responsabilta u tiżgura illi min nidġes ħallas jekk ikun hemm xi danni u l-istati membri li ma jridu GMOs ikunu jistgħu jżommu l istatus ta' non-GMOs anka jekk fil-ġirin tagħhom idaħlu il-GMOs. Dan huwa ovvju. Jekk pajis wieħed jippermetti li l-bdiewa jkabru u ċoħ ir-raba tal-GMOs imbagħad pajis ieħor ma jippermettix dan u l ċoħ ir-raba jikbru sa 30 km mal-frontiera. Naturalment il-żriera jistgħu jinġarru mir-rieħ ikun hemm kontaminazzjoni u dan jista' jkollu impatt fuq id-degradazzjoni tal-ispeċi, fuq il-varjetà, din hija kwistjoni komplikata iva. Trid tinvolvi ħafna partijiet interessati, diskussjoni tiffoka fuq il-kwistjoni ta' kif nistgħu nipproteġu lill-istati membri kontra l-kontaminar transkonfinali. Il-kooperazzjoni fost istati membri tittiġi żgurata għandna direttiva fuq il-kura tas-saħħa transkonfinali u naturalment irridu nsolvu l-istess kwistjoni. Xaħat li ma jrid jara biss jgħid li din mhix kwistjoni serja, ma nistax inwedek jekk din se tkun kwistjoni mandatorja jew le, issa nista' nwedek. Ħan iddiskuti il-kwistjoni ma'kom għaliex irid nanalizza l-mekkaniżmi kollha involuti f'dan is-settur. Iżda naturalment il-pożizzjoni tal-Istati membri trid tiġi mħarsa il-pajjiżi ġirien irridu jsibu soluzzjoni. Dawk li huma miżuri speċifiċi naturalment dan irridu niddiskutuh u rridu nirrevedu l-proċess kollu kemmu. Grazzi, naddi l-kelma lill kollega Renata Sommer. Grazzi ta sew President. Sur Andrew Kajtis. Diġi Sanko, nisa hawnhekk. Diġi Sanko kella approċ ta' protezzjoni, jridu jipproteġu l konsumaturi minnhom infushom, mhux biss mit-tabak, imma anke mill-ikel. Għanna l-profili ta' nutrizzjoni fir regolament tal-indikazzjoni ta' saħħa din daħlet projbizzjonijiet fir reklamar fejn il-Kummissjoni temmen li l-affarijiet mhux tajbina saħħa. Iżda hemm problema dan imur kontra kull parir ta' nutrizzjoni. Ma nistawx naraw il-kontenut ta' nutrizzjoni imma id-daily allowances. Inti bħala tabib dan ta' fużgur. Għanna il-regolament tal-informazzjoni u koll inti l-lest li tirtira il-leġislazzjoni tal-profil ta' nutrizzjoni inna nistennew 8 snin biex dan isir. F'termini tekniċi, l-affarijiet mhumiex fattibbli. Issa f'dan il-kuntest xi ħaġa tassew importanti għalina. X'taħseb inti li huwa konsumatur informat? Marraf. biex ngħidlek il-verità nimxi aktar faċli mill-wedit. Nwiet darba fuq oħra, darba wara l-oħra. Iżda, dan mhux responsabbli u aħjar. Jiena nemmen li huwa aħjar nagħmlu inqas imma dak li nagħmlu nagħmlu aħjar. Fil-każ tiegħi meta naf li ngħadni ħanibda ħidmieti f'sitwazzjoni fejn tant hemm kwistjonijiet, tant hemm intoppi, tant hemm problemi. Jiena jkolli nistqar ma'kom li kull kwistjoni marbuta mal-etikettjar ta' nutrizzjoni hija komplikata. il sokkor il-melħ, kull tip ta' aċidi, il-kaloriji, l-etikettjar e, jista' jkun differenti u anke il tip ta' dieti jistgħu jkunu differenti jekk pazjent imur għand it-tabib, it-tabib jista' jagħti parir professjonali. Imbagħad l-għażla hija fidejn il-pazjent, fidejn il-konsumatur li ma tip ta' prodotti jixtieq jixtri. Il-kwistjoni hija tassew komplessa. Ma naħsibx li jiena nista' nagħti l-aħjar soluzzjoni possibbli. Din għandna niddiskutuha. Mid bniedem mitfema. Din il dan is-settur huwa mżewwa huwa divers Hemm ħafna varjazzjonijiet. Il-Kummissjoni trid il-ħin biex tifhem x'in huma l-aħjar soluzzjonijiet. Iva, ħan iddiskutih dan is-suġġett, ħan nipprova nsibu mis-soluzzjonijiet iżda li nagħtik tweġiba issa dwar kif nistgħu niproċedu le minn ħadd jgħid tkun xi ħaġa irresponsabbli. Issa il-Viċe President Parnio. Aziz Komissarju nominat, Nixtieq narġa' nitkellem dwar l-organizmi modifikati ġenetikament. Ftit ilu meta inti kont qed wieġeb lil Frederick Rees, inti qed illi jekk tiġi elett Novembru, meta tiġi elett Novembru, inti ħatkun qed tindirizza fid-dettall dan il-pakket u semmejt il-ħarsin tal-prinċipju ta' sussidjarjetà meta titħaddet mal-Istati Membri. Issa hawnhekk fil-Kumitat Envi hawn ħafna fostna anke fil-Parlament Ewropew li qegħdin jitrattaw it-tieni qari u iva naħsbu li l-pożizzjoni komuni tal-Kunsill Ewropew għandha tittejjeb. Għandha tissaħħaħ, m'hemmx alternattivi, għalhekk aħna għandna l-appoġġ tiegħek f'din ix-xewqa tagħna li nsaħħu l-pożizzjoni tal-Kunsill Ewropew diġà semma 19 stat membru huwa kontra l-GMOs iżda. Dawn l-aħħar snin kien hemm daqsxejn ta' pressjoni fuq li jkun hemm lista u hemm ċertu miżuri evazivi u jista' jkollna raġuni għal din il-projbizzjoni tal-GMOs ħalli jkollna miżuri aktar vinkolanti ħalli ma jkunx hemm kontaminar tal-luċuħ tar-raba. Imbagħad xi mod ta' kumpens lil dawk il-bdiewa li sfaw vitmi u r-riskju hekk kif jisemma mill-FSA. Dawn huma l-pożizzjonijiet illi nixtiequ illi inti tikkonfermanna. Ikolli nistqar. Personalment naqbel ma dak li qed inti mal-pożizzjoni tiegħek. Din hija kwistjoni ta' sussidjarjetà l-ewwel qabel kollox. Hija kwistjoni li għandha tipprova l-indipendenza u s-sussidjarjetà tal-Istati membri. Kwistjoni bħal dik tal-GMOs hija kompetenza tal-Istati membri, m'hemmx dubju dwar dan. Il-pakkett dwar l-ċuħ taraba u ammirat lejn id-direzzjoni l-Istati membri jridu jadottaw id-deċiżjonijiet tagħhom stess m'għandhomx għalfejn jistennew għal mekkaniżmu min-naħa tal-Kummissjoni anka jekk l-istati membri ma jaqblux. Dinja taħlita mhux tas-soltu u rridu nsibu mod kif noħorġu minna. Fit-tieni qari din ix-xejra innotajta iva fost l-istati membri. Is-sitwazzjonijiet marbuta mal-ċuħ raba fost il-frontieri Emmek għandi bżon ta' xi konklużjonijiet mixjenza, xi analiżi. Forsi l-ideat li semmejt inti huma ġusti, imma ma nistax nirreaġixxi għaliex m'għandix biżejjed informazzjoni fidi. Nista' nikkun tiegħek aktar tard, il-problema qed hemmhekk ma nistgħux nevitawha. Dwar l-indipendenza tal-EFSA u t-teknika ta' investigazzjoni tagħha diġà Diġa semmejtu l-punt, ma nixtieqx narġa nirrepeti dak li għat. Dak kollu huwa dak kollu li huwa marbut ma' trasparenza huwa tassew relevanti għalina. Grazzi naddi il-kelma lil kollega James Nicholson. Grazzi komissarju nominat. Illum hawnhekk għanna seba round tal taħdidiet kummerċali bil-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti li għadhom għaddejjin settur kontroversjali fin negozjati huwa dak tal-armonizzazzjoni tal-istandards tal-ikel kwistjoni li għandha x'taqsam mal-agrikoltura u kull pat kummerċali. il bdiwa tagħna jridu jżommu mal-ogħla standards ta' sikurezza tal-ikel u produzzjoni madwar id-dinja. Livell ta' dawn l-standards ma jiġux issodisfatti mill-produtturi. U lanqasem l-ispejjeż assoċjati. Jekk inti ssir kummissarju għal dan is-settur, kif tista' tiżgura li l-istenders ta' sikurezza tal-ikel ma jitnaqsux u l-produtturi lokali jkunu mħarsa issa u fil-ġejjeni? Grazzi. Grazzi għal mistoqsija tiegħek. Lina nemmen li diġà u Eġipt qabel għalija hawnhekk nista' nwetkom li jien mhux naqbel ma l ma l-innaqsu l-standards ta' sikurezza tal-ikel u kol tal l-apparat mediku u l-medicina. Hawnhekk mawx lok għal kompromess. Il-kwistjonijiet huma komplikati għandhom xaqsmu ma' s-saħħa tal-konsumaturi tagħna il-ġejjeni ta' ulidna. Aħna responsabli għal ġenerazzjonijiet tal-ġejjeni għal dawk ġejjin 30 sena oħra aħna responsabli wkoll mis-settur agroalimentari u għabsaħtu ħafna u jgħati valur mizjut l-Unjoni Ewropea imma dwar il-standards ta' sikurezza tal-ikel dawn huma pedament u l-pożizzjoni tal-Kummissjoni hija ċara daqs il-kristall le għatna is tal-standards jew revizjoni tal-standards ta' sikurezza tal-ikel. Sa parola kollega. Grazzi, issa l-kollega Witema. Grazzi, President. Bħalissa idea ġenerali negattiva eh, brabta ma' settur agrikolu għaliex għandna innovazzjonijiet li jistgħu jkunu ta' benefiċċju bħal nuqqas ta' ċertu użu ta' kimika. Għandna eżempju li sviluppa li ġiet ukoll svilupputa tal-aħħar fil-Olanda eh, brabta ma' marta tal-patata. U dana ifisser illi naqsu b'50% din il-marda b'użu ta' kimika u jemmek jużaw ġeni li jiġu fiħdan l-istess speċi L'Efse fl-2012 ikkonkludiet illi dan is-sisgenesis ukoll huwa eh, effettiv pero mandux jiġi konsidrat pala GMO. U għallura inti temmen illi eh, għandu jkunem eh, u kol, għajt jkunem għansi il-deċizjonijiet li din jittihdu għabbazi ta' emozjonijiet u mux għabbazi ta' xjenza u għallura taqbel li l-Unjoni Ewropea trid tkun aktar miftuħa għal aktar tekniċi ġodda għal pjanti biex ikonna pjanti aktar ta' beneficju għal ċittadini u il-komissarju nominat, meta se jeskludi is-sis Genesis biex bekk eh, mill-lista ta' proibizzjoni biex bekk il-bdiewa jkunu jistaw jużaw din it-teknika? Tiesa pasakjus, eh, naturju pakanka pakankamai. Biex nkun onest. Mandiċ eh, bżed kompetenza meta niġu għal ħidma fil-qasam tal-ġeni għal dak li xaqsam varjetajiet ġodda. Is-selezzjoni f'dawn l-aħħar 300 sena uh, għażlet ċertu varjetajiet. Din hija xaġa naturali, din hija teknoloġija illi jintażlu l-aktar varjetajiet persistenti dan hija wkoll għandu x'jaqsam ma' annimali erba' mit-sena ħames mit-sena ilu proċess ta' selezzjoni eh, dawk li kienu aktar b'saħħithom eh, eh, irnexxilhom jgħixu. Issa kif se nagħmlu hekk b'mod artifiċjali. Jiena biex nkun onest minix espert fil-qasam u allura hawnhekk neħtieġu evidenza ċara xjentifika u valutazzjoni ta' tal-evidenza wkoll. esperimenti bin-natura għandhom għoddimum elementi etiċi, mbagħad hemm l-elementi wkoll kwistjonijiet ta' ta' sikurezza wkoll. Jiena iva nista' naċċetta ċertu innovazzjonijiet, però dawn iridu jkunu ibbażati fuq evidenza xjentifika qabel ma naslu għal deċiżjoni ċara. Grazzi. Issa ngħaddi il-kelma lill kollega Forenza. Grazzi President il-ħarsien tal-saħħa jfisser ukoll ħarsu s-saħħa u s-sikurezza tal-ħaddiema b'mod partikolari dawk li jaħdmu f'impjanti kbar biex bekk ma jkunx hemm sara għal ħajja tagħhom u anki għall ambjent tal-madwar. Qed nirreferi għal każ f'Taranto fejn għandna impjant kbir industrijali għal produzzjoni tal-azzar hemmhekk kienem data impressionanti dwar eh, l-imwiet tal-ħaddima u dannu għal ħsara għall-ambjent. Fl-2012 il komissjoni bdiet proċedura ta' ksur kontra l-Italja li mamlet xejn u għalhekk insaqsi x'inizjattiva il-Kommissarju se jieħu biex bekk inħarsu l-ambjent u anki s-saħħa u nitlob il-Kommissarju jgħidilna jekk hemmx proċeduri oħra ad hoc ta' sanzjoni biex bekk min imexxi dawn l-impjanti iħarsu għal sarat biex bekk ma jkunx hemm sara permanenti għal saħħa ta' ċittadini u huma stess permezz tal-istati ma jkollhomx għalfejn iħallsuma bħala ċittadini għal dawn is-sarat. Iškeltas klausimas yra aktualus ne tik Italijai, bet. Il-kustum li inti semmejt hija rilevanti mhux biss għall-Italja, iżda għal diversi stati membri. Sfortunatament, l-element ta' sikurezza fuq il-post ta' xogħol u s-saħħa fuq il-post ta' xogħol jfisser li irridu dejjem nanalizzaw il-post ta' xogħol biex kunu nafu dwar l-effetti fuq is-saħħa għanna nuqqas kbir ta' speċjalisti fl-istati membri u għallura mbagħad hemm ukoll il ftejmit kollettivi illi wkoll għandhom ikollhom dispożizzjonijiet dwar is-sikurezza fuq il posta tax-xogħol, is-saħħa fuq il posta tax-xogħol għaliex issa għandna varjetà kbira ta' mekkaniżmi għandna l-karta soċjali illi ukoll semmi dawn il-prinċipju dan huwa dokument li l-sati membri għandhom isegwu. Bekk neħtiġu bażi solida biex naħdmu f'dan il-qasam. Iva għanna l-kompetenzi tal-istati membri, iżda mbagħad għandna direttivi li jisiru jkun hemm ksur fil-rispett f'dawn id-direttivi u ma tkun hemm proċeduri. Jiena minn ħati se nkun Eh, disciplinat ħafna, eh, jekk ma nagħmilx hekk ovvjament ma nkunx qed nirrispetta l-professjoni tiegħi. Iva, nistaw eh, narblu f'aktar dettal dawn il-kwistjonijiet. Jina ma nafx il-kwistjoni partikolari tal-Italja hawnhekk, però ċertament dan huwa suġġett importanti ħafna lija. Grazzi. Kollega Lovan. Grazzi ħafna nitkellem bl-Svediż qiegħda bil-qiegħda hawnhekk. Mela, e, l-Organizzazzjoni Dinja tas-Saħħa identifikat resistenza antibiotika bħala waħda mill-ikbar teddidiet qudiem il-bnedmin. Irdu nieħdu azzjoni serja biex nevitaw problemi bħal e, każi ta' ċistita illi waslu għall-imwiet inti se tkun inkarigat minn eh, dawn il-punti u kien hemm fil-passat ukoll azzjoni fl-2012 fuq eh, din ir-resistenza, però dana kollu mhux se jkun effettiv jekk tassew ma nindirizzawx il-problema għaliex aktar u aktar antibiotiċi qegħdin jinataw l-annimali u bnedmin u hemm użu kbira, differenza kbira fl-użu tal-antibiotiċi bejn l-istati membri, per eżempju eh, hemm differenza bejn Ċipru u l-Italja kif jużawhom mal-Iżvezja. Umbagħad fid-Danimarka 90% tal-majali għandhom batterja resistenti għall antibiotiċi u għandna numru ta' mwiet minħabba dan it-tip ta' batterji u allura inti bħala kummissarju kif se taċċerta illi id-direttiva tal-alf tal-annimali ikun tkun implementata f'stati membri kollha biex aħna tassew eh, nħarsu l-benessir tal-annimali. U inti se taċċerta li se jkollna regolament fuq il-benessir tal-annimali li il-Parlament kemm il-darba eh, talab għalih f'diversi riżoluzzjonijiet. Mela, mistoqsija fuq żewġ binarji dwar il-benesseri u anki resistenza eh, antimikrobjali. Illum il-ġurnata ħafna antibiotiċi jintużaw fil-qasam veterinarju, iżda għanna regoli li dawn l-antibiotiċi ma sox jintużaw għal profilassi jew biex eh, nsemnu l-annimali. L-antibiotiċi jistaw jintużaw biss f'każi ta' mart. U dana kollu tiġi kontrollat mod stret ħafna għal-mart biss. Imma bat, għanna resistenza tal-antibiotiċi, il-konsum mill-bnedmin, u l-użu tal-antibiotiċi fost il-bnedmin. Mela, Iva, il-kontroll tal-użu tal-antibiotiċi eh, Iva, rridu nsaħħuħ tal-kontroll, għalix għanna kazijiet ta' infezzjoniet fl-istarijiet, figuri drammatiċi ta' mwiet 40.000 persuna fl-Unjoni Ewropea mietu minn infezzjonijiet mill-istar fl-Ewropa. Infezzjonijiet illi huma resistenti għal kwalunkwa trattament ta' antibiotiku allura għandna regoli stretti li qed jiġu implementati fl-istarijiet kollha. Din hija xi ħaġa importanti ħafna meta nqisu r-reżiljenza tas-sistemi tagħna tas-saħħa allura rridu l-ewwel net nqisu il-pjanitazzjoni tagħhom mar brabta ma' resistenza antibiotika irridu nevalwaw miżuri kollha f'dan il-qasam. Iva, kwistjoni komplessa ħafna din brabta ma' l-użu veterinarju tal-antibiotiċi u mbagħad il-konsum eh, mill-bnedmin. U allura din hija kwistjoni enormi. Pala professjonista fil-qasam naf illi eh, Iva, ma sax wieċeb eh, l-mistoqsija f'żewġ minuti biss, però għanna il-dokument għafas għal beneressi tal-animali dan u koll huwa suġġett importanti li tiġi diskuss fid dettal Jiena minix eh, inwiet minn dak illi jista' jsir, però nista' ngħid illi l-kwistjoni trid tiġi analizzata fid dettal u rridu nofru soluzzjonijiet. Grazzi. L-Onorevoli Balzo. Sur Andri Kajte il-politika tas saħħa u ta' sigurezza tal-ikel tal-Unjoni ikopri l-katina kollha alimentari, l-istess għal GMOs. Fl-Unjoni Ewropea, id-direttiva relevanti tkun bbażata fuq fuq liema punt. Is-suq intern, l-ewwel, jew il-ħarsin tal-ambjent tagħna li ma fattur huwa l-aktar importanti li hija l-priorità. Waħda biss tista' tkun iktar importanti minn oħra, it-tim saqsija tiegħi il-Kumitat Ekonomiku Soċjali Ewropew għal dan li ġej. L-użu ta' tekniċi mhux ibbażati fuq GMOs, investiment sostenibbli f'agrikoltura intensiva, ifisser li bekk l-Unjoni Ewropea tista' tkun attur importanti fuq is-suq. Dan mhux minnu għal GMOs. Inti fuq li ma naħa qiegħed fuq in-naħa l-oħra li li smajt l kollega tiegħi xi minuta oħra. Grazzi. Skużawni. Probabilment ma fimx il-kuntest tal-mistoqsija, pero niprova nwieġeb. L-ewwel, billi niddeskrivi li ma naħajjina nirrapprezenta. Meta nikkonsidraw il-bdil eh, fil-klima l-lum il-ġurnata, it-tensjonijiet fl-ambjent ekoloġiku, isu kol id-degradazzjoni ta' diversità bio biologika naraw ukoll imbagħad l-effetti fuq is-saħħa tal-bnedmin. Jiena parteċipajt fl-Assemblea Ġenerali ta' WHO u hemmhekk kien hemm analiżi ta' relazzjonijiet u rabtiet bejn il-bidla fil-klima u s-saħħa tal-bnedmin. Qegħdin ngħixu f'ambjent speċifiku ħafna ma naħa tista' tkun l-aktar importanti naħseb il-tweġiba hija importanti naħseb il-ħarsin tal-ambjent hija xi ħaġa importantissima mingħajr l-ambjent ma nistgħux ngħixu. Bekk irdu noqogħdu kawti ħafna għal u anki noqogħdu attenti għall-ambjent li ngħixu fih. Issa, prodotti tal-bidja u dan jinkludi wkoll il-bidja organika, Iva, irridu nsibu, huma jridu jsibu l-pozizjoni tagħhom fuq is-suq. Ma nistgħux nirreferu biss għal teknoloġiji intensivi, dawn jużaw ħafna fertilizzanti, organizmi ġenetikament modifikati. Irridu ninvestigaw din is-sitwazzjoni li kieku kena natu prodotti organiċi jew bioloġiċi l-iskejjel qegħdin tkun xi ħaġa sirja ħafna u allura din hija kompetenza tal-Istati membri, però ma nsax ngħidilkom eżattament jiena fuq li ma naħa qiegħed. Eh, Grazzi. Onorevoli Delaje. Grazzi, President. Kummissarju nominat, jiena qiegħda bil hawnhekk qudiemek. Mela, il-ħela tal-ikel. Din hija eh, tissir fuq skala kbira fl-Ewropa u għandha tkun parti mill ekonomija ċirkolari. Pala kummissarju responsabli għall-ikel, e, xinu għapjanet tijak għal-ħela? Kif se taħdmu, kif se taħdem ma' kummissarju responsabli għall-agrikoltura dwar dan? Inti lest twaqqaf azzjoni Ewropea għal ġbir mill-produtturi u ridistribuzzjoni tal-frott u l-xejjex l-organizzazzjonijiet karitatevoli u anke għalija l-oħra li jistaw jiġu konsmati biex bekk ikonna bilanċ tal-ikel. L-interferenti endokrinali u kol huma problema u jagħmlu effett ukoll fuq l-ambjent. Kien hemm numru ta' regolamenti wkoll iżda għatem lok għal titjib. Bħala komissar responsabbli għall-ikel u s-sikurezza tal-ikel, inti se tieħu azzjonijiet dan il-qasam grazzi. Mela, eh, l-interferenti endokrinali, l-endocrine disruptors, jina diġa semmejt li rridu nużaw il-kriterji finali mal-arkem jista' jkun biex bekk nevalwaw l-influenza eh, ta' dawn l-interferenti fuq is-saħħa tal-bniedem. Din hija xi ħaġa ċerta. Issa, ħela tal-ikel. Jena tajt ħarsa lejn dan il-friskun tal-ilma qoddimi u hawnhekk qed nara data. Iġviri issa meta tista' tuża il-prodott. Hawnhekk qed nara irridu nużaw l-ilma sa 16 ta' tali xar. Mela, fis 17 ta' xar, tista' tixrob dak l-ilma? Naħseb li iva, tista' Naħseb irrit ikun hemm ukoll ċertu sens komuni wkoll fid-deċiżjonijiet tagħna ma nistgħux naħlu fl-ixkun ilma bħal dan, sempliċement narmuh. Nistgħu nużaw sens komuni eh, brabta ma' diversi prodotti u kiekel. Irridu nkunu li naħseb il-panek tal-ikel din hija idea tajba. Irridu nitkellmu mal-industrija, mal-istati membri ċertament. Mijiet ta' eluf ta' tonellati ta' ikel qed jieħlew kull sena din hija xi ħaġa mustax nittolleraw iktar. Tant għandna nisfoqra fl-Ewropa u allura għandna nagħmlu kull sforz biex nindirizzaw dawn il-kwistjonijiet. dan għandu jkun suġġett relevanti fil-ħajja ta' kuljum. Grazzi, il-kollega Vilmot. Grazzi ħafna u nilqawk Diċembru li għadda l-Kummissjoni kellha rapport dwar it-tikettar ta' pajjiż ta' oriġini għal dak li xaqsam kelli proċessat u mekint intqal il-konsumaturi jridu jar iżda dana jfisser ħafna flus u allura sfortunatament dana ġi kien ġej minn rapportaġġ mill-industrija u riċerka tal-konsumaturi fi Franza u ritna li t tikettar tal-laħam properjat li jintuża fit-salsa bolonez jifis jqum biss ċentezmu biss u allura konsumaturi iva iridu informazzjoni informazzjoni onesta minn fejn ikun ġej il-laħam, partikolarment wara l-iskandlu tal-laħam ta' zimel eh, ftit aktar minn sena ilu. Inti tikkonformi ma' leġislazzjoni dwar il-laħam fikel il-proċessat u t-tikettar tiegħu u mbagħad għandna wkoll it-tikettar tal-alkohol. Il-konsumaturi wkoll irid ikollhom din informazzjoni biex jagħmlu għażliet tajbin u dan jinkludi kemm hemm kaloriji fil-alkohol u meta nistgħu nistennaw tal-rapport u se rakmanda illi l-alkohol u koliġi taħt l-istess regolamenti bħal li kellu xor punt tal-aħħar biex ma jkunx konfuzjoni il-profiles nutrizzjonali ġew maqbula mal-Kunsill u mal-Parlament fl-2006 u għadna qegħdin nistennew l-informazzjoni mill-Kummissjoni. Grazzi. dwar il-profili ta' nutrizzjoni nutritional profiles. Din hija kwistjoni komplessa brabta ma' traduzzjonijiet differenti, drawit differenti tal-pajjiżi u f'ċerti pajjiżi eh, insibu il-melħ fil-ħobs. Foħrajn għandna il-ġobon eh, parmeġġano, foħrajn e, eh, jipreferu il-perżut illi ikun stat tip smoked u hemmhekk tara li jkun hemm livello li ta' Mel, u għallura Iva, din hija xaġa komplessa ħafna. U għallura din hija raġuna għalfejn il-Kummissjoni qed tieħu l-ħin tagħha biex issib soluzzjoni għal din il-kwistjoni. Se jkolli nanalizza f'aktar dettal dan is-suġġett. Mela, it-tikketer tal-alkohol u kaloriji. Ma naħrax għalfejn għandna eżenzjoni għal produtturi tal-alkohol? il-produttur ta' alkohol jamlu nota tal-sena tal-produzzjoni, għaffariet li ma tajbin għalijom, pero l-kaloriji iva ma jissemmewx. U l-kaloriji huma konsiderevoli fl-alkohol, allura iva rridu niddiskutu din kustjoni L-ewwel mistoqsija, forsi tista' tirrepeti jekk jogħġbok l-oriġini tal-laħam fil-ikel proċessat. Iva jiena naf, għalix qabel il-laqa kelli kuntat mill-qrib ma' speċjalisti u rajtu kol id-dejta. Il-konsumaturi tagħna jixtiequ jkunu jafu u il pajjiż ta' oriġini. Allura iva se jkollna niġu lura għal din il-kwistjoni biex naraw x'ruma l-ispejjeż involuti, min se jħallas tali spejjeż, però iva se jkollna nagħtu tweġiba. Grazzi l-Onorevoli Gerling. Grazzi. Jiena xtaqt imur lura għal kwistjoni ta' l-interferenti endokrinali, skużani li ħajkolli melek, għaliex Iva, din hija priorità importanti ħafna u naħseb għadna ma smajniex eżattament minn għandek kif inti se tindirizza l-kwistjoni għalkemm inti semmejt illi impenjat illi tħares lejn il-kwistjoni. Allura, mod speċifiku sensaqsik fl-iżvilupp ta' kriterji tista' tikkonferma li set wieħed ta' kriterji se jiġi identifikat għall identifikati ta' sustanzi li għandhom dawn il-proprjetajiet interferenti endokrinali u tista' tikkonferma wkoll illi fil-proposta eventwali leġislattiva tqis l-informazzjoni dwar espożizzjoni anki dwar il-proprjetajiet u fil-ġestjoni tagħhom u anki brabta ma' dawn l-elementi li jiġu deskritti bħala interferenti endokrinali. Meta jiena nifhem aħjar eh, l-informazzjoni dwar din il-kwistjoni, anzi meta jiena sirt naf aktar dwar l-interferenti endokrinali, jiena fimt għalfejn għanna din il-problema. Nistaw nibdew bil-prodotti kosmetiċi, pesticidi, eh, materjal ta' pakettar u sustanzi oħra illi jintużaw fil-qasam veterinarju u anki smoħra. Għanna kwistjoni ta' diversi, fuq diversi livelli. Issa riċerka ed assir u qed kopri qasam pjuttost wiesa. Il-lista ħarija ta' kriterji trid tiġi approvata meta tqis l-aspetti kollha. U allura se jkolli nitlob il-pariri ta' esperti u speċjalisti f'dan il-qasam u jiena determinat li niġi lura lejn din il-kwistjoni hekk kif jiena nitallem aktar dwar is-sitwazzjoni. E, naħseb ikun irresponsabbli minn ħatijaj illi nagħti tweġiba meta dni ma tħalċ f'ċertu dettal fil-kwistjoni ċertament jeħtieġ li konsidraw karakteristiċi komplessi ta' sustanzi, għaliex hawnhekk għandna varjetà sħiħa ta' sustanzi. Kollega Buzoj, jekk jogħġbok. Rajt il-tweġibit mill-kwestjonarju li bad bil-miktub u rajt li waħda mill-prioritajiet hija li tappoġġa l-isforzi li l-sistemi tas-saħħa jkun iktar effiċjenti biex bekk ikun hemm kura tas-saħħa ġusta li ċittadini kollha u fl-istess ħin ikunu sostenibbli finanzjarament. Kontent li rajta. Dan id-dibattitu pubbliku fuq dan is-suġġett huwa marbut mal-prezzijiet u kwistjonijiet budġetarji. Iżda ma nix ninsew li l-terapiji innovattivi tejbu rizultati tas-saħħa u jwaslu benefiċi indiretti per pereżempju frankara sistemi tas-saħħa tagħna u kisbit ta' produttività. Barra minn hekk l-aċċess mhux indaqs għal dawn il-kura tas-saħħa huwa problema li għandna f'pajjiżi tal-Unjoni Ewropea inkluż tiegħi. Kif ħajkun hemm investiment tal-kura tas-saħħa Kif kif ħajtqisu b'mod xieraq fir-rakkomandazzjonijiet tal-Kummissjoni. X'inizjattivi tixtieq tmexxi biex bekk ikun hemm aċċess indaqs għal pazjenti biex bekk intejbu riżultati tas-saħħa. Grazzi. Kummissarju nominat. Innovativas gydymo technologijos. Fit-terapiji innovattivi u t-teknoloġiji ta' trattament innovattivi għandhom jiġu valutati bluzu tal-metodi ta' valutar tal-innovazzjoni. Ta' bilħa l-innovazzjoni għanda prezz memus maħħa. Xejn ma jġib xejn u għalek irridu nistaqsu lill-industrija għalfejn temes ċertu prezz għall-innovazzjoni. Iżda l-innovazzjoni għanda timxil qoddim u rrid ikonna kumitati għal valutazzjoni tal-innovazzjoni. Għanna dawn il-kumitati fiħdan l-istati membri imma għandna problema fir-rigward il-metodoloġija tal-valutazzjoni tal-innovazzjoni rritu ikonna metodoloġija eh, uniformi għal litwanja latvija Spanja u ikonna valutazzjoni uniformi, mux differenzi kollha l-inna bħalissa. Fuq l-aspet finanzjarju li semmejt, Ovvjament aħna qed niffaċċaw mekkaniżmi ta' finanzjament differenti għal farmaceutiċi f'stati membri differenti. Mill-esperjenza prattika tiegħi nista' nistqar illi aħna nistgħu nifrankaw il-flus jekk ikonna regolamentazzjoni iktar effettiva tal-mediċini ġeneriċi. Nistgħu nifrankaw eċiren ta' miljuni ta' euro. Umbat il-flejjes minn flok ndaħluhom fond konġunt u mbagħad nistgħu naqblu mal-industrija illi nistgħu npumpjaw dawn il-flejjes u ndaħluhom fiħdan l-innovazzjoni u l-industrija min-naħa tagħha twiet li ser tagħmel innovazzjoni u tmexxi l-affarijiet il qoddim Dawn huma taħdidiet possibbli marbut ovvjament mas sussidjarjetà tal-Istati membri li l-Unjoni Ewropea ovvjament ma tistax tindaħal fil-dan l-ambitu ta' sussidjarità ma hija kwistjoni li trid tissolva. Grazzi Sur Paolucci. President, kummissarju nominat, jatawn? Għandek raġun, il-ħala tal-ikel ta' tħammir il-wieċ. Fl-Europa kull sena jinħlow 180 kilo ta' ikel għal kull persuna. Fl-2020 din iċ-ċifra se tiżdied b'40 fil-mija l l llum il-ġurnata hija pjaga reali fejn għandna obezita ma mill-banda l-oħra mbagħad għandna biljun ruħ qed tmut bil-ġuħ, riżorsi limitati, l-ilma u r-raba l-ewwel qabel kollox minħa l-oħra għandna ħala kbira u mill-banda l-oħra mbagħad m'għandniex azzjoni politika. Jiġifieri l-inizjattiva tal-karità hija tajba imma l-Ewropa tagħmel iktar. Żewġ mistoqsijiet preċiżi. Minn xhur issa sħaħ il-komunikazzjoni tal-Kommissjoni ġiet blokkata fuq il-kostruzzjoni ta' sistema tal-ikel Ewropea u sostenibbli. Din jista' jkollha rwol determinanti fl-azzjoni politika minnaħa naħa tiegħek ovvjament. Lest tressaq din il-komunikazzjoni broadmap ċara b'soluzzjonijiet konkreti qed tibbenja ruħek biex twessal proposta leġislattivi li jista' jwaslu għal approċċ unitarju biex jisolvu dawn il-problemi individwali xi kultant. Grazzi. Il-Komissarju nominat. Neabejotinai, kai kalbame maisto, maistos. Memx dubju li meta nitkellmu dwar il ħala tal-ikel, qed nitkellmu dwar fatti li ħamru n-nawiċna fuq dan l-użu irresponsabbli ta' rizorsi hemm bżonn nieħdu miżuri urġenti wa ċardan. Ħan nindirizza reviżjoni tal dan regolament mill-bidunet u aħna obbligati issa nagħmlu r-riażami ta' kull tip ta' leġiżlazzjoni, regolamenti, komunikazzjonijiet sabiex bekk naraw li huma l-prioritajiet u fejn jinsabu. Din hija l-iskeda li qed nagħmel jien ma nistax nagħmel wedit fir rigward il-proposti leġislattivi għax ħanaħdmu bħala kulleġġ fih dan il-Kummissjoni, iżda ovvjament id-diskussjonijiet ser ikunu miftuħa kemm bejn il-Kummissjoni, il-Kumitat, kif ukoll fih dan il-Kummissjoni. Aħna ser niddiskutu l-aspetti rilevanti kollha u nista' nsarraħlek rasek li jiena naħdem bruħu ġisbi. Grazzi. Il-President, grazzi. Issa għandha il-mikrofonu għal kellima fit-tielet round imresqin mill-Kumitat Agri u nibda billi ngħaddi l-mikrofonu l-ewwel net sur Herbert Dorfman. Iva, grazzi kummissarju nominat, Iva, hija hawnhekk. Għandi mistoqsija fuq is-saħħa. Fl-2007 l-Kummissjoni resqet proposta sabiex tħares lejn il-kumpaniji żgħar li jkunu jħadmu inqas minn 10 impjegati biex bekk ma jkollhomx obbligi mitfuqa fuqhom fuq rigward il-kondizzjonijiet tal-iġene l-HCCP. Din hija xi ħaġa li ma ġietx attaċċata mill-Kunsill u fil-programm Rifit ġiet irterata minkejja li nemmen li tkun tajba ħafna utli li dawn il-kumpaniji żgħar naħulhom il-pis minn dawn l-obbligi tal-HACCP. Inti bħala kummissarju, l-estressa proposta jew inkella kif ħadd indirizza din il-kwistjoni. Kummissarju nominat. Iva, fir rigward li ġene, hemm bżonn ta' miżuri kemm mal-kumpaniji żgħar kif ukoll il-kumpaniji kbar. Ma dana kollu il-miżuri dejjem għandhom jiġu applikati Xi kultant kumpanija żgħira li tkun tħaddem tlieta min-nies tista' tipprovdi l-ikel pereżempju għal kindergarten għal skola tan-nuna. Jekk indajfu l-standards ta' din it-tip ta' kumpanija jkollna kwistjoni importanti, kwistjoni li tħabbinna rasna mhux ħażin għax ħafna tfal jistgħu jiġu affettati. Immaġinaw persuna waħda li tkun taħdem fil-kċina ta' skola tan-nuna u ikolla Uh, subaj infettat tmiss l-ikel u tinfetta l-iskola kollha bistafilokokkus. Emma affarijiet li jistgħu jiġi reveduti ovvjament, iżda rridu nqogħdu b'sebajnejn, hemm ħafna leġiżlazzjoni li hija xogħol doppju tipprovdi ħafna affarijiet doppji u għalhekk hemm bżonn nirfinaw dan l-affarijiet u nsibu soluzzjoni eh, veloċi u rapida. Imma fl-standards tal-iġene u l-iġene ġenerali jkun irresponsabbli li ndajfu l-standards li għandna. F'pajjiżi kien hemm każijiet fejn ċertu kien hemm numru ta' tfal li mietu minħabba interventi ta' dan it-tip u għalhekk din hija kwistjoni delikata ferm. Il-President, grazzi, issa nad l-mikrofonu lill-kollega Ġufrida. Grazzi President, merħba kummissarju nominat edawn. Inti sħat kif is-saħħa huwa ġid tal-soċjetà li hemm bżonn intejbu l-effiċjenza u l-aspetti ta' prevenzjoni. Bħalma nafu hemm relazzjoni sfiqa ħafna bejn il-benessri tal-annimali u s-saħħa tal-bnidmin. Tantu vera 70% tal-mart infettiv huma komuni bejn l-annimali u l-bnedmin. Għal daqstant m'hemmx dubju li l-ħarsin tal-annimali fit-trobija tagħhom hija ewlenija x'miżuri fil-futur ħajkun hemm għal prassi zooteknika tal-futur. Inti sħat kemm huwa importanti li jkun hemm użu iktar responsabbli tal-farmaċi u tal-antibiotiċi. Inti kif ser twassal salvaguardi? fi pajjiżi terzi, per eżempju ċina, fir rigward is-saħħa pubblika u anki l-kompetizzjoni inġusta biex bekk nevitaw dawk l-annimali li jistgħu jkunu fraselajn fir rigward il-firxa ta' mart fuq il-bnedmin speċjalment. Kif nistgħu jkollna miżuri li itaffu l-uġieħ li ġarbu l-annimali meta jiġu eh, mibaw tal-qatla? Grazzi. Taip iš tiesų. nominat. Iva, ta' bilħaq. L-annimali ta' kull ta' sekwit ibatu kemm meta jkunu qegħdin jiġu trasportati jew inkella jintbatu għal qatla. Fil-każ tal-qatla tal-annimali fil-biċċeriji Eh, hemm ċertu tradizzjonijiet u drawiet anke reliġjużi xi kultant u dawn għandhom jiġu rispettati. Madanakollu, il-benessri tal-annimali huwa soġġett sensittiv ferm għalija. Fir-rigward il-pajjiżi terzi, palma sejmejt inti, meta kont qed inħejji ruħi għal dan il-smieħ, diskutejt din il-kwistjoni mal-kollegi tiegħi. Kont interessat nitgħallem illi l-ispezzjonijiet veterinarji tagħna jistgħu jiġu organizzati f'pajjiżi terzi li jkun jixtiequ jimportaw prodotti fl-Unjoni Ewropea. U speċjalisti Ewropej hemmhekk jistgħu jiżguraw li l-standards ikunu sodisfaċenti għandhom id-dritt ukoll jimblukkaw l-importazzjoni jekk ikun meħtieġ. Meta nitkellmu dwar infezzjonijiet u mart, jew fatturi perikolużi oħrajn marbuta mal-importazzjoni tal-ikel, irridu nkunu nafu li l-importazzjoni tista' tiġi blokkata. Pajjiżi terzi ma jistgħux ikasbru l-standards tagħna, bl-ebda mod għandu jiġi permess li jkun hemm importazzjoni ta' mart perikoluż fl-Unjoni Ewropea, għax dan jista' jkollu konsegwenzi traġiċi ferm. Nafu li l-epidemiji eh, jinfirxu bla eda fil-dinja globali, anke fil-rigward ir-reżistenza antimikrobika din hija importanti imma għandi żewġ minuti biss u lesni diskuti din il-kwistjoni miegħek iktar tard. Grazzi, issa l-kollega Paulsen. Grazzi, ħafna President, Kummissarju nominat, merħba. Ħan nirrepeti żewġ tqarrijiet li kellima qabli għamlu. L-ewwel nett l-użu tal-antibiotiċi jew inkella żewġ terzi tal-antibiotiċi huma ntużati fil-mediċina veterinarja. Il-parti kbira tintuża bħala profilassi għaliex dak li ma jkunx jaferrabbi l-annimali sew u 70% tal-mart ehm, ta' dan it-tip huwa zoononiku ġifieri fl-annimali. Għalek darba wara l-oħra l-Parlament talab li kunem proposta għal liġi ġenerali fir rigward il-benessri tal-annimali fl-Unjoni. Il-proposta ġiet aċċettata mill-Kommissjoni fil-strateġija tal-protezzjoni tal-annimali li hija nfurzata bħalissa. Walek il-mistoqsija tiegħi sempliċement għalik hija din. Ħadd li din il-liġi tibda titħol fis-seħ u titħol fis-seħ f'mod raġonevoli, fi żmien raġonevoli, il-kummissarju nominat. Sa fejna fien, hemm studju li qed jittejja bħalissa biex tinstab tweġiba dwar regolament legali ġdid u x'meħtieġ f'dan il-qasam. Jiena personalment nemmen illi l-benessri tal-annimali hija kwistjoni sensittiva u għandha tiġi regolamentata mod xira legalment. Dik l-opinjoni personali tiegħi. Imbagħad ovvjament ħanirċievu r-riżultati tal-istudju u niddiskutuh fiħdan il-kulleġġ tal kummissarji U jkun hemm proposti fuq leġiżlazzjoni ġdida. Però din hija deċiżjoni tal-kulleġġ kollu kemm hu mhux individwali. Il-pożizzjoni personali tiegħi hija waħda ċara. Neħtieġu insibu soluzzjoni biex bekk inħaffu l-pass tal-twetti tal-riżoluzzjoni ta' dawn il-problemi li semmejt. Il-President, grazzi l-Onorevoli Zullo. Grazzi. Nsellimlek, komissarju nominat, nixtieq norbot ma dak li qed inti fil-bidu tal prezentazzjoni tiegħek. Inti bdejt Id-diskors tiegħek billi għad li għandek qalbek is-saħħa tan-nies li tixtieq tippromovi azzjonijiet biex titjib il-ħajja u lejxin ta' dak li jkun. U li jkollna ħajja f'saħħitna. Tinvesti fil-prevenzjoni u fil-stil ta' ħajja sostenibbli. Jien nixtieq nistaqsik fuq suġġett eh, speċifiku, il-junk food. Dan it-tip ta' ekel ikollu influenza negattiva kemm fuq il-benestri kif ukoll is-saħħa kif ukoll fuq livell ekonomiku għax hemm kuri meħtieġa marbuta ma' din il-problema. Ġifieri merħba bihom l-inizjattivi biex ikun hemm stil ta' ħajja f'saħħitna, imma ċertu pajjiżi morru lil hinn minn hekk u qed jadottaw azzjonijiet leġislattivi biex e, jipperswadu lil dak li jkun jikkons ma' dawn it-tip ta' ekel. Inti Eh, lest titħol fuq dan ir-rigward u dan it-tip ta' azzjonijiet li ma strumenti jistgħu jiġu adattati. Inti semmejtu ma ma li huma. Ixtesub ne infektnu ligu prevenzju? Il-Komissarju nominat, il-prevenzjoni tal-mart mhux infettif għandu rwol importanti x'jaqda. Hawnhekk dan jorbot ma' stil ta' ħajja u dieta b'saħħitha. Dan għandu jibda minn fażi bikrija, mill skajola tan-nuna, mill-iskejjel primari, għaliex ma jistgħux inbidlu l-vizzi u l-imġiba ta' dak li jkun wara. Il-ġestjoni tal-fatturi ta' riskju importanti ħafna koll l-abbuż tal-alkohol, tabak, użu eċessiv ta' zokkor, Dawn kollha importanti u hawnhekk il-programmi li jgħinuna nġestu u nikkontrollaw il-fatturi ta' riski fl-istati membri qegħdin hemm iżda aħna bħala Kommissjoni nistgħu nħeġġu l-istati membri li jirreferu għal programm Ewropew u joħorġu ċertu proġetti. Anki l-fondi Ewropej jistgħu jintużaw għal finanzjament ta' dawn il-proġetti. 3% biss bħalissa tal-fondi qegħdin jiġu allokati għal prevenzjoni, dan ovvjament mhux biżejjed u għandna bżonn inħeġġu lill istati membri kollom aċċess għal fondi strutturali għal finanzjamenti tal dawn it-tip ta' programmi ta' prevenzjoni. Nistgħu niddiskutu dawn il-kwistjonijiet matul il-semestru Ewropew għandna bżonn ġabra ta' programmi biex nħeġġu l istati membri joħorġu miżuri intensivi fil-ġdida kontra dan it-tip ta' mart mhux infettiv. Grazzi. Issa il-kollega Moj. Mela, ċittadini konsumaturi Ewropej qed ikomplu ma jkunux jafu għaskapitu ta' saħħithom qed jieklu. Fl-Ewropa fuq kollox l-Italja qed ikomplu jitlu minn pajjiżi terzi għalf u derivati GMO li jidħlu fil-katina tal-ikel tagħna fil-bejjem u mbagħad fuq il-platti tagħna. U għalhekk għal-ħarsin ta' ċittadini tagħna u s-saħħa tagħhom mhux aħjar li jkollna tikket jar iktar trasparenti li tqisu wkoll il-kontaminazzjoni bi żball jew b'inċident fir rigward tqiq u l-ingredjenti ġejjin mill-GMOs anke fir rigward l-ingredjenti li jinġmaw fl-organizmi anke GMO mingħajr ma jkun hemm evidenza xjentifika tal-konsegwenzi li sta jkollhom fuq is-saħħa tal-bniedem. Ma tħassibx li għandu jkun hemm rieżami fuq livell ta' kontaminazzjoni ta' 0.01% li hemm fl-Unjoni Ewropea fir-rigward it-TTIP. Ma taħsibx li għandu jkun hemm eh, mod kif namlu tajjeb għal dan id-distak li hemm biex bekk ma jkonniex mowġa ta' GMOs bla kontroll fil-swieq tagħna mingħajr ma hemm evidenza xjentifika fuq is-sikurezza tagħhom. Grazzi. Tajt, ixtiesu, ix esmies, Il-Kommissarju nominat. Probabilment il-koll naqblu l-iktar ħaġa importanti hija li kun hemm evidenza xjentifika soda u tajba. Imbagħad irridu nafdaw l-indipendenza ta' dan il-studju xjentifiku tal-evidenza xjentifika jekk ikun hemm finanzjament mill-industrija jista' jkun hemm abbuż Fil-kas ta' direttiva ta' tabak, per eżempju, rajna pubblikazzjonijiet li tabak mux ta' detriment tas saħħa etc. Umbat niprofaw naraw eżattament x'evidenza xjentifika hemm, imma dan ma jkunx evidenza jkun biss propaganda, ġifri rridu b'sebajnejn għall dependenza tal-evidenza xjentifika biex bekk ikunu affidabbli biżejjed. Barra minn hekk għandna wkoll il-Codex Alimentarius fejn aħna kodifikajna il rekwiżiti li ma jistawx jiġu eh, evidenzjati b'evidenza ċentifika oħra dawn irridu jiġu implementati fil-prattika. Per eżempju fuq kwalità baxxa tal-ikel irridu naraw li ma sistema ta' kontroll għandhom l-istati membri għal prevenzjoni ta' dan u xi tweġiba Ewropea nistgħu noħorġu biha eventwalment. Iżda din hija kwistjoni taħraq ħafna bħalissa kurrenti u rridu nieħdu miżuri sabiex bekk nilqgħu għalija u jkollna valur miżjud fuq livell Ewropew ukoll. Dejjem bidjalogu dialogu ma' l-Istati membri. Grazie e adesso cominciamo l'ultimo gruppo. Grazie, nibdew bl-aħħar round ta' mistoqsijiet ħajamlu għom dawn mistoqsijiet il-membri tal-Kumitat Envi għal darboħra. L-ewwel kellim, il-kellim l-Onorevoli Claudio Tanasescu. Grazzi President. Komissarju nominat, it tuberkulozi toqtol daqs 1.3 miljun ruħ fis-sena madwar id-dinja. Stati membri l-ġodda qegħdin jintlaqtu mill-firxa ta' tuberkulozi l-iktar minħabba illi hemm tip illi jirreżisti l-mediċini dan huwa kompitu tal-gvernijiet nazzjonali iżda l-istati membri mhux dejjem setaw jindirizzaw din it-teddida transkonfinali. Azzjoni kooperativa fuq livell komunitarji hija komunitarju hija meħtieġa sabiex inrażlu inrażnu l-epidemija l-iktar meta nikkonsidraw x'ġara bi Global Fund u kol il-forum ta' mediċini l TB. Il-trattament tagħhom jiswa daqs 400 darba aktar meta mqabla ma' trattament standard ta' tibi. Wieħed minn kull tlieta tliet każijiet jiġu trattati b'suċċess fl-Unjoni Ewropea. Kummissarju, nixti nistaqsik inti bħala kummissarju. Jew l-Kummissjoni Ewropea ħataraf it-tibi bħala teddida serja tas saħħa transkonfinali u tieħu miżuri xirqa sabiex tiżgura li din l-epidemija fl-Unjoni Ewropea tkun imrażna kontrollata grazzi. pripažinti infekcijas kaip epideminės ar pandeminės, tam yra nusatytos griežtos taisyklės. Uh, Li narfu infezzjoni pala epidemija jew pandemija, aħna biex namlu dan nirridu nibbażaw aħna fuq regoli speċifiċi. Jiena minix speċjalista tal-qasam, irrid naqra regoli ma jkolli nammetti li n-numru ta' każijiet ta' tipi ta' tibi illi jirreżistu l-mediċini eh, jgħat jizdiet u għafat u għet jinfirex u koll, il-katit għet jinfirxu fil-pajizi. Minnaħa nistaw inħedġu l-gvernijiet nazjonali biex jittrattaw l-iktar gruppi soċjali vulnerabli li l-iktar jeħtieġu lajnuna tagħna, per eżempju, dawk li abużaw mill-alkohol Midroga li huma parti minn dawk l-aktar vulnerabli fis soċjetà dawk li jinsabu f'kundizzjonijiet ta' ixin diffiċli u koll. Il-problema jgħalli ma jirċevux trattament sistemiku, jibqaw jifqu jużaw il-medicini aħna rridu natu appoġġ soċjali, rridu natu għom ikel, kura, apparti trattament, għalix inkella mu sensibu tarf tal-problema, ili niprofa nsib tarf għajjena din il-problema, għalek irridu nindirizzaw, irridu għamlu l-mistoqsija l-istati membri, xanna nieqes. Mux biss trattament mediku, imma appoċ jħorek jitu trattament mediku jekk persuna juża trattament mediku għal ċertu ammont ta' żmien u bad jieqaf u mbagħad jarġa' jew trattament din persuna tiżviluppa forma li tirreżisti il-mart u dawk huma l-persuni li jferxu il mart hija problema serja organizzazzjoni dinjija tas-saħħa qalet illi din hija priorità tagħha jekk intom tikkonfermaw il-nomina tiegħi bħala speċjalista fil-qasam mediku naturalment ħanaħdem f'dan is-settur ħanamlu punt relevanti u naħdem dwaru iżda rridu naraw jekk nistgħux nikkunsidraw din l-infezzjoni bħala epidemija. Grazzi, issa naddu l-kelma lill-Onorevoli Giske. Grazzi, President. Komissarju nominat ta' Andrew Pandriukaitis. Is-sistema Ewropea tas-saħħa qed tiffaċċa sfidi kbar l-iktar meta nqisu in-naħa tal-ispejjeż. Iż-żieda fil-benefiċċji f'termini ta' spejjeż tista' ittejjeb is-sistema. Madonna kollu l-użu ta' teknoloġija moderna fis-settur tas-saħħa qed jaqa' lura meta nqablu mal-bosta setturi oħrajn fir rivoluzzjoni digitali, x'ti progress jista' jkun hemm f'dik li saħħa elettronika fil-fema tiegħek x'passi speċifiċi ħatiħu biex tiżgura li jkun hemm interoperabilità tas-sistemi elettroniċi tas-saħħa. Ukoll tingħata prominenza lil dawn is-sistemi elettroniċi tas-saħħa. Jiena kuntent immens illi fost l-10 prioritajiet ewlenin tal-Kummissjoni l-Ewropa Digitali għandha posta wkoll. Is-saħħa elettronika. Kura tas-saħħa mobli f'dan is-settur iva għandhom futur jipprometti naħdmu jekk naħdmu mal-industrija, ma' xjentisti, nistgħu nindirizza niddiskutu dawn il- possibilitajiet, per eżempju li kollok applikazzjoni fuq il-mobile. Ħalli il-kardiogramma wieħed ikun jista' jibata direttament lil ċentru tal-kura tal-problemi tal-qalb u jgħid iva għandek problema mill-ewwel dak il-ħin għandna problemi mifruxin fl-Ewropa, għandna moviment ta' persuni fil-pajjiżi tagħna u nistgħu naħdmu b'dan il-mod għaliex le nistgħu noħolqu impjiegi. Il-kura ta' saħħa diġitali minna jistgħu jigwadanjaw iċ-ċittadini tagħna. Fil-kuntest ta' semestru Ewropew, irridu wkoll naraw kif l-istati membri qegħdin jimplementaw il-pjanijiet tal-kura ta' saħħa tagħhom għandna il- riċetti elettroniċi per eżempji servizzi elettroniċi oħrajn li diġa qed jaħdmu tajjeb. Iżda il-problema hija li l-istati membri ma tantx jikkomunikaw sew bejniethom imbagħad għandna il-problema tal-programmi illi mhux qed jaħdmu flimkien. Għanna daqsej ta' gedwiġija ta' programmi, irridu insolvu dawn l-ostakli. Irridu sistem li taħdem aktar ħarir, sistema interoperabli fejn l-istarijiet differenti jkunu jistaw jinġabru fl-imkien, jaħdmu fl-imkien, jiġdu l-istess ħabel. ċaħġa tassew importanti għalija pala kirurgu tal-qalb illi tant ħdimt bit-tammir elettroniku. Kwistjoni importanti u ħanaħdmu dwarha Iva. Grazzi, il-kollega Kadenbach. Kummissarju nominat. Mart kroniku, mhux kuntaġġuż, id-diabete, mart ta' ċirkolazzjoni, tal-qalb u l-kanċer din jizdiedu fl-Europa. 86% tal-imwiet huma kkawżati minn dak li semmejt u 80% tal- peace minħabba l-mard fl-Ewropa u xinejdu dwar id-dużugwaljanzi fil-kura tas saħħa. Hemm bżonn ta' impenn politiku akbar fuq livell Ewropew. Fil-linji l-gwida l-ġodda tal-President il-ġdid is-saħħa hija valur minna nifisa imma fuq livell aktar baxx meta mqabla ma' affarijiet oħra. Irridu l-saħħa titjib termini ġenerali rridu niġġieldu il-mart kroniku u l-pożizzjoni ta' din tal-mart kroniku għandha tkun aktar olja fuq l-aġenda tal-Kummissjoni. Kif se tiżgura li l-azzjonijiet tal-Istati membri fis-semestru Ewropew jittieħdu u kif qal il-Kummissarju jkun hemm aktar investiment. Inti ħatkun imsieħeb impenjat flimkien maħna ħalli jkun hemm aktar arfin dwar is-saħħa. Grazzi għal mistoqsija tiegħek. Kiku, konna skambju ta' femmit, jiena l-lum nejdilkom li użajt tlet kelmiet prevenzjoni, promozzjoni, protezzjoni. Spiss meta nisma personalitajiet pubbliċi jitkellmu huma jaħsbu li dawn it-tlet kelmiet ifissru l-istess. Le, żgur li le. Dawn it-tlet kelmiet jostru ħafna tekniki differenti u strumenti differenti li jiġu espressi f'linji ta' politika differenti. Jiena ma nafx bi gvern wieħed fejn il-Ministru tal-Edukazzjoni, il-Kultura, l-Ġustizzja u l-Affarijiet Soċjali mandu ma jkollu xejx jaqsam ma' kwistjonijiet ta' saħħa. Il-koll jaħsbu kif jistaw inaqsu diskriminazzjoni soċjali, differenzi soċjali. Iridu jikkontrollaw il-koll ir-riski tas saħħa Iridu iżidu ir rizorsi tas saħħa Rizorsi tas saħħa jirrappreżentaw l-ikbar investiment għall-umanità jifisru ħafna aktar mill-investimenti tal-bankiera u bekk jiena meta nara xinu ma l-għaxar impenji kumiex marbutin mal-politika digitali, mal-linji ta' politika tax-xogħol, mal-swieq ġusti. F'kolla nistgħu naraw xi elementi li għandhom x'aqsmu mas-saħħa, nista' nassigurakom li jiena ħan prova nikonvinċi lil kollegi l-komissarji sabiex nadottaw pakket ta' strumenti ta' odot. Il-mistoqsija li jinti sija ta' tassew mistoqsija tajba. Jekk il-koll insibu ftejim li dawn l odot dawn l-istrumenti għandhom jiġu implementati b'mod ugwali fl-istati membri kollha fuq bażi ugwali aħna iva innaqsu l-ispejjeż tas-saħħa għaliex in-nies jimirdu dejjem anqas. Aħna irridu namlu l-almu kollu tagħna, irridu nifmu illi ħafna persuni qegħdin jitilfu ħajjithom fi stadju ta' sew bikrina lest li naħdem. Hawnhekk il-kollega Gardini issa, grazzi President, sur kummissarju nominat, ninsab hawnhekk. L-ewwel nett, xtaqt narġa' nagħmellek mistoqsija, tista' tagħtina d-definizzjoni tiegħek ta' konsumatur marraf informat mhux weda imma definizzjoni issa l-indikazzjonijiet Eh, nutrizzjonali dwar is-saħħa li jingħata sew importanti kif taf bżonn ta' provi xjentifiċi jistgħu jidru fuq it tikketjar dejjem jekk ikun hemm awtorizzazzjoni minn qabel min naħa tal-Kummissjoni u l-kriterji xjentifiċi huma tassew stretti l-iktar dwar l-indikazzjonijiet tas-saħħa illi jsiru mill-aġenziji mill-Aġenzija tagħna l-EFSA Awtorità Ewropea għas-Sikurezza tal-ikel li qed titlob eh, illi ikun hemm provi daqshekk rigorużi li huma bħal dawk tal-mediċini jiswew ħafna flus. Iktar minn ħames mit elf euro biex jiġi mħejji dossier u dan jinjora daqsxejn lill smis u jagħmlilhom il-ħsara. Inti ħadd indirizza din il-kwistjoni fir-reviżjoni tar-regolament nixtieq nistaqsik jiena għaliex inkella aħna nieħdu l-impressjoni li l leġislazzjoni dwar l-ikel fl-Unjoni Ewropea qed tikkastiga tagħmel ħsara l-SMEs, il-produtturi fuq skala żgħira u anke lill-produtturi tradizzjonali tagħna, l-produtturi fuq skala nazzjonali. Grazzi. Ħanuża terminoloġija medika jekk tippermettili biex natik it-tifsira ta' konsumatur informat quantum satis, terminu mediku li applika hawnhekk. Quantum satis, kemm tista' ma sabiħa vera? Irrit ikun hemm informazzjoni kemm hemm bżonn. Irridu nsibu il-bilanċ dejjem. Kemm hemm bżonn, mhux wisq, mhux ftit ikun hemm informazzjoni meta ikollok tikketta fi 28 lingwa differenti, kollox miktub f'tip arqija, huwa diffiċli li wieħed jaqra. Nuċċali tal-qari lanqasu biżejjed, iġib lenti u tipprova taqbad irkaptu ta' xem miktub b'tipa daqshekk ċkejkna u naħseb hemmhekk jintilef is-sens komun vera ma nistawx nevaluaw il-prodott il b'mod oġġettiv, l-istess japplika dan il-fliskun li għandi qoddimi. L-informazzjoni tista' tingħata mhux fuq il-karta biss, imma permezz ta' mezzi tal-informatika, mezzi elettroniċi fuq it-tikketta jista' jkun hemm indirizz ta' xi website fejn il-konsumatur ikun jista' isib tarif najf li hemm ħafna pajjiżi qegħdin jippruvaw inaqsu l-użu tal-karta u qegħdin jagħmlu din iċ-ċaqliqa lejn dak kollu li huwa elettroniku. Naturalment l-istati membri jridu jadottaw il-leġislazzjoni meħtieġa biex kollox ikun legalizzat. Il-problema li semmejt inti hija serja mens iridu nitkellmu dwar it-teknoloġija moderna u l-potenzjal li dawn jiftħu, li dawn jagħtu għall-informazzjoni tal-konsumatur ħalli l-konsumatur ma jintilirx dan l-ambjent, ma jkollux wis pis fuq spalleħ xjerfa. Grazzi, il-kollega Borzan. Grazzi tassew, President. Natuk merħba fil-komitat tagħna għandna ħafna sfidi li aħna qegħdin niffaċċjaw f'dik li saħħa. Per eżempju, numru dejjem jikber ta' mart, ta' obeżità, il-konsegwenzi negattivi kollha fost l-oħrajn wieħed mill-aqwa indikaturi tal-progress ta' xjenza medika u da' kollu pozittiv jew marbut ma' din ix-xjenza huwa l-indikatur tal-żieda flajxin ta' dak li jkun. Wieħed jgħix aktar. Kollu omor itwal. Din ċaqliqa demografika ġib magħha sfidi ġodda għaliex aħna apparti l-kisbit mediċi rdu nibqgħu responsabbli nużaw da kollu nxtiq nużaw b'mod responsabbli imma fl-istess waqt nibqgħu naħsbu dwar is-sostenibilità tas-sistema tas-saħħa. Issa, nixtieq inkun naf minn għandek. Inti għandek f'moħħok li tindirizza tindirizza din il-problema din il-bidla demokratika fis-sistema tas-saħħa u bkif. Għaliex hemm min forsi jista' jaħseb illi dan is-suġġett m'għandniex biss inħalluh fidejn l-istati membri, imma nibdew ukoll naħdmu dwaru fuq livell Ewropew għaliex le. Naqbel miegħek mija fil-mija. Irridu noħolqu il-prekondizzjonijiet ħalli konna valur miżjud ma ninterferux fis sussidjarjetà ta' l-Istati membri ma niksrux it-trattati. It-trattati li jistipulaw obligi ċari. Aħna naħdmu għabbażi ta' trattati. Madana kollu nistaw nużaw ħafna strumenti nistaw namlu koordinazzjoni, nistaw naqsmu bejnietna eżempji tal-aħjar prassi u nipruvaw nindirizzaw iskiel xkiel li niffaċċaw u noħorġu bazzjonijiet konkreti. Noħorġu bi kriterja l-evalwazzjoni aqwa tas-sistemi tas-saħħa. Ek nistaw navanzaw, ek nistaw nimxu l-qoddim. Intom tafu li l-istati membri jistaw jieħdu id-deċiżjonijiet minn jeddum permess ta' kooperazzjoni msaħħa fil-qasam tas saħħa Għanna dan il-kapitlu fi trattat dwar kooperazzjoni msaħħa, u iva dan huwa kompitu tal-istati membri. Iżda f'setturi differenti, f'reġuni differenti u ma jistaw isaħħu il-kooperazzjoni tagħhom fis-settur tas-saħħa. Aħna ma nistawx insolvu problemi marbuta ma martrari fistat wieħed biss, irridu niġbdu l-istess ħabel, irridu naħdmu fl-imkien. Ma nistawx noħorġu b'kura medika transkonfinali urġenti weħidna, jek naħdmu għarrasna. Niftakar diskussjonijiet fil-Parlament Ewropew dwar l-Unjoni tas-saħħa ideja brillanti Naħseb li għanna nitħlu aktar fid-dettal dwar din il-possibilità ta' kooperazzjoni msaħħa, naturalment hija l-għażla tal-Istati membri. Issa ta' bilħaq. Fil-każ ta' mart kroniku, obeżità, aħna għanna nevalwaw fil-proċess ta' semestru Ewropew soluzzjonijiet ta' trattament in-house għal persuni anzjani per eżempju. Grazzi. Il-kollega Kovacek għandu l-kelma. Grazzi, President, Komissarju nominat, aċċess għal kura tas saħħa ta' kwalità tajba u għad-dritt bażiku ta' drittijiet għad-ċittadini Ewropej u wieħed mill-prinċipji ewlenin. Iżda din mhix ir-realtà llum li naqsu d-diżugwaljanzi ta' saħħa kruċjali għad-ċittadini ħatiħu azzjonijiet konkreti u mirati fuq livell Ewropew sabiex taċċerta li l-aċċess għal servizzi ta' kulla tas saħħa mill-prevenzjoni ta' trattament l-iktar għal pazjenti b'kondizjonijiet kroniċi, onkoloġiċi u martrari tfal li huma friskru ta' esklużjoni soċjali ħat involvi s-soċjetà ċivili u l-qdiet ta' soċjetà ċivili bħala l-aqdiet tal-pazjenti f'dan il-proċess xi ħaġa oħra, Kummissarju. Inti qed illi priorità tiegħek hija l-prevenzjoni prevenzjoni f'konformità ma' interess kbir minnaħa ta' soċjetà lest li tibda studju ġdid indipendenti dwar l-influenza ta' radjazzjoni fit-tamijiet ta' telekomunikazzjoni u microwaves fis-saħħa tal-bniedem l-iktar dak li huwa mart onkoloġiku tal-qalb u endokrinali. Grazzi.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 nitfa' dawl fuq is-sitwazzjoni attwali, neħtieġ data speċifika. Irrid nidħol fil-kif. Issa trattament ta' mart, l-iktar mart rari. U mart illi għandhom u lidna. programma jira orf. Irridu neżaminaw id-direttiva tal-kura tas saħħa transkonfinali xi drabi ikonna il-kura medika u mbagħad ċertu ċentri ta' referenza it-tfal ikunu jistgħu jiġu kurati. Għandna ikonna ftit każijiet ta' dan it-tip ta', ta, ta din il-marda rari. Bat irridu naraw jekk hemm xi referenza, ċentru ta' referenza f'xi pajjiż u li tfal nibotuhom hemmhekk hemm kwistjonijiet ta' fondi li rridu nsolvuhom. Il-problemi għandna nsolvuhom mod urġenti. Ikonna nsolvuhom mod urġenti u b'mod attiv. Grazie. E do la parola per l'ultima domanda. Grazie, l-aħħar mistoqsija. Għana il-kollega Majred McGuinness. Grazzi. President, grazzi lill kummissarju nominat. Inti se tiret numru kbir ta' files fost dawn se jkollok ir-reviżjoni tal-leġislazzjoni ta' tamir mediku għal dan il-Parlament, is-saħħa pubblika, is-sigurtà tal-pazjenti u anke innovazzjoni f'dan il-qasam u aċċess għal prodotti huwa importanti ħafna bekk. Kemm tara li huwa kritiku dan il-bilanċ bejn dawn il-kwistjonijiet, x'inhuma l-prijoritajiet tiegħek għal dan il file Inti xtara li huma ġufijiet ta' sistema twali, partikolarment brabta mal-valutazzjoni tal-konformità u kemm huma importanti tamir mediku fl-approċċ ġenerali tiegħek għal aktar kura tas-saħħa li tkun imtejba grazzi. Illum nistgħu il-kol kemm aħna nimmaġinaw iċ-ċentri tagħna, starijiet tagħna tal-outpatients u oħrajn fejn hemmhekk ma jkunx hemm tamir mediku, mhix xi ħaġa possibbli din. E, tamir mediku huwa essenzjali huma relevanti immens meta nirreferu għal kif nimmodernizzaw is-sistemi mediċi tagħna biex ikunu aktar effettivi aktar effiċenti, aktar mobli, għajek hemm problema b'dan it-tamir, allura kif eh, jistaw it-tobba per eżempju jibatu tarif eh, dwar pazjent jekk pazjent jgħat per eżempju fl-albi? L-informazzjoni kif se tintbat minn ċentru fil-Litwanja għal ċentru ieħor? Dano kollu jorbot ukoll ma l-innovazzjoni fl-industrija innovazzjoni intelligenti fis-settur tagħna tas-saħħa. Għalhekk ngħid illi settur tas-saħħa huwa tant settur interessanti għaliex joħloq ħafna ġid anke għal GDP u dan huwa settur illi ehm, dejjem jara li kunem studji li jisiru f'dan is-settur u mbagħad dawn l-istudji jiġu konsidrati. Jiena kont volut diskussjonijiet eh, f'dan il-qasam meta l-Presidenza kella eh, kienet fidejn il-Litwanja u nirringrazzja r-rapporters tagħkom għaliex huma bixxew ħafna. Dokmar Berent u Peter Lisa daw kienu rapporti u rapporters li ħdimt magħhom u individwajna il-punti dajfa sar ħafna f'dan il-qasam, iżda tassew din se tkun kwistjoni relevanti u iva waħda li se nikkonsidra. Grazzi qabel xejn lill kollegi għal mistoqsijiet li huma resqu u grazzi l-Kummissarju nominata tweġibit tiegħu. Issa naddi l-kelma lura lill-Kummissarju nominat biex jala mandux aktar minn 5 minuti. Jekk joġbok.